Good afternoon, colleagues. Warra snar tajjeb. Kollegi, nibdew l-agenda tal-ostinar. Bil-punt 25, il kontra korruzzjoni u follow-up tal-rezoluzzjoni Krim, il-Raforer Laura Ferrara. U fl-aħħar mandat il-Parlament waqaf komitat speċjali biex ifakarna li dan kien uh, bħala mira kellu il-ħasil tal-flus u kienem uh, xogħol importanti tal-Kumitat Krim li wasal għal riżoluzzjoni uh, parlamentari u għanna san provan implementaw eh, il-rakkomandazzjonijiet taħħom tagħhom biex neġildu kontra setturi uh, biex nimplementaw setturi importanti u namlu strumenti legali kontra korruzzjoni u kriminalità organizzata. Signora Ferrara, il-mikrofonu fidek biex tajdinna x'numa il-situazzjoni. Ehm, Grazie, President. Warosnar kulħat, L-għonet li ringrazja l-rapporters Shadow għal suġġerimenti li għamlu fil-laqat li kellna Illum eh, nippreżenta dokument ta' ħidma illi bħala għan għandu il-prezentazzjoni tal-għanijiet illi aħna eh, fissajna b'dan ini report eh, l-azzjoni kontra l-kriminalità organizzata tal-2011 u rizoluzzjoni tal-2013 li ġiet approvata wara il-Kumitat Speċjali Krim. Aħna m'għandniex l-istess possibilitajiet u l-istess ħin tal-Komitat Speċjali Krim. Allura rridu bil-fors nillimitaw il-kamp ta' azzjoni u anki l-miri tagħna biex nevitaw eh, li naslu fl-aħħar tal-ħidma tagħna b'report report eh, li jkun vast wisq. Allora nixtieq ngħidilkom illum x'kienu l-anijiet illi aħna nixtiequ nilħqu b'dan ir-report u f'liema direzzjoni nistgħu nimxu biex inkunu nistgħu nirċevu minn għandkom suġġerimenti, kommenti u ħsibiet. Bħala l-ewwel pont, l-ewwel problema, biex neġildu kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni, irridu naffaċaw in-nuqqas ta' kuxenza tal- eh, tal-assoċjazzjonijiet, tal tal-fatti li jiġu fl-imkien il-kriminali. Il-ġlida kontra kriminalità organizzata miex biss problema tal-liġijiet, imma hija koll problema ta' tip kulturali, ċoħe il-perċezzjoni komuni ta' ċittadini. Nisa għadhom ma jafux kemm huwa eh, komplikat dan il-fenomenu ta' kriminalità organizzata u kemm huwa importanti. Allora din il, dan il-fat, dan il-fat li memx eh, kuxenza fil-perċezz tal-perċezzjoni ta' kemmija eh, perikoluża dawn l-organizzazzjonijiet e, irnexxilhom jevolvu u ibidlu l-istruttura interna tagħhom u waslu għal organizzazzjoni simili għal multinazzjonali u, u jużaw e, l-operatività b'modi lokali e, u f'kull pajjiż, ġifieri huma multinazzjonali fil-fatt u jazlu li ma ħidma jaħjar fil-posti differenti fejn huma prezenti. U barra minn hekk imbagħad hemm il-problema tal-fatt li m'hemmx liġijiet komuni. U dan ukoll qed jimxi favur tagħhom. U bekk huma rnexxielhom anki jinfiltraw fl-ekonomiji tal-Istati membri. U Irdu kol wkoll illi mbagħad ħafna mill-flus li irċevew huma eh, irnexxilhom jaħslhom eh, fil-ekonomiji tal-Ewropa. <coughs> Speċjalment dawk li għandhom xaqsmu mal-mafja. Eh, naturalment huma marbutin ma' territorju, però <coughs> nafu wkoll li huma jaħdmu mhux biss f'post wieħed imma fuq l-Ewropa kollha kemm U Umbat, aħna u anki eh, nisħu fuq eh, eh, anki nanalizzaw il rabtiet ma' soċjetà u l-impostazzjoni li għamilna aħna nanalizzaw nanalizzawhom fl-imkien ħafna minn dawn eh, biex naraw kemm jiddependu reċiprokament minn xulxin korruzzjoni u Eh, organizzazzjoni kriminali. E, ħafna drabi il-kriminalità organizzata tuża il-korruzzjoni biex jidħlu biex jinfiltraw fl-ekonomija u fil-politika u biex jikollhom impatt fuq id-deċiżjonijiet u jieħdu l-investimenti fejn jaqbel lilhom u fil-fatt qegħdin ifixklu il-kompetizzjoni. E, memx eh, liġi effikaċi Ewropee eh, kontra il-kriminalità organizzata u dana eh, iwassal għal fatt illi u aktar dejjem iktar ikun diffiċli biex namlu kemm ġlieda u kemm repressjoni. Rridu għal daqstant naħdmu fuq żewġ fronti fuq il-prevenzjoni u fuq il-repressjoni fl-istess ħin. Repressjoni waħedha mhix biżejjed u bil-fors irridu anki insaħħu l-azzjoni preventiva billi namlu monitoraċ il-ħin kollu u anki namlu intervenzjonijiet fejn hemm sistem eh, fejn hemm korruzzjoni sistemika u rridu namlu eh, niprovaw namlu promozzjoni tal-legalità eh, biex nerġaw nirkupraw il-rapport bejn eccezzjoni u regola, et nireferi għal fatt li il-mod kif jaħdmu huma fil-kriminalità organizzati eh, organizzata eh, tiġi accettata mis-soċjetà eh, mis-soċjetà waqt illi suppost aħna natu reazzjonijiet għawijin kontra dawn il-fenomeni u mux naċċettawhom kif qed jiġri f'ħafna f'ħafna soċjetajiet. Għal daqstat iridu nirkupraw eh, dan ir-rapport bejn ir-regola u l-eċezzjoni, ir-regola li liġi u l-eċezzjoni li hija l-korruzzjoni, oppure jew anki l-kriminalità organizzata. Issa, fil-dokumenta ħidma e trattajna fuq dawn l aspetti ġenerali, un bat talna fuq fejn nistaw namlu intervenzjonijiet e il ġew mażula uh, skont il-prioritajiet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 traffikar tal-bnedmin, eh, eh, eh, il-ċentri ta' akkoljenza tal-nies li qed jitolbu l-azil u fuq it-traffikar tal-partijiet tal-ġisem u l-organizzazzjoni tal-iskjavitu. Dan huwa kollu aspett vast ħafna u fil-fatt il-kriminalità organizzata l korruzzjoni Eh, huma ċari eh, eh, il rapport bejn iż-żewġ fenomeni u waslu għal business affermati. U bat, it-tini aspett il-kriminalità organizzata u l-ambjent. U dawn insejħu l aħna reati ta' eko mafia illi imorru jimxu kontra drittijiet fondamentali u mux fuq l-ekonomija, per eżempju dritt tal-saħħa, dritt tal-ħajja. U ħafna drabi eh, niskopru infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata eh, fil-ġestjoni tal- tal-iskartu, tal iskartu eh, tal iskart tossiku il-liġijiet attuali mhux biss mhumiex biżejjed imma jistgħu ikollhom impatt fuq iċ-ċittadini fuq il- fuq il-finanzi ta' ċittadini. Eh, eh, u l-lum hemm l-istrument ta' ksur, eh, proċedura ta' ksur minnaħa tal-Kummissjoni Eh, li timxi kontra l-istat illi ma tirrispettax il-liġi Ewropea fuq l-ambjent. Imma eh, din il-proċedura ta' ksur miex edha timmira biex nirkupraw il-legalità, ma kull ma qed tagħmel qiegħda tieħu multa mingħand l-istat illi ikun kiser eh, il-liġijiet Ewropej. U għal daqstant dana minnaħa ta' ċittadini il-ħsara jadoppja. doppja Eh, eh, mhux biss itneħħew id-drittijiet imma anki mbagħad hemm pis ekonomiku fil-multa. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-appalti pubbliċi illi huma għal-jom għal-kriminalità organizzati importanti ħafna jagħmlu korruzzjoni tal-amministraturi u dawn għandhom impatt mhux biss ekonomiku eh, fuq il-kontroll ta' territorju u fuq il fatta t teddit. Aħna sibna eh, rakkomandazzjonijiet fir rizoluzzjoni krim li huma li għadhom validi, però għadhom ma ġewx implementati sew, iridu nadottaw mm, liġijiet biex eh, nkunu nistaw nintraċċaw il-flussi finanzjari u ħafna minnhom anki jinvolvu finanzi Ewropej. Eh, u nistaw aħna nippreżentaw rakkomandazzjonijiet fir-report u nistaw ninkludu f'dawn rakkomandazzjoniet il-protezzjoni tal-whistleblowers, tal-taxxida, eh, bħala sistema ta' protezzjoni, anki jekk dawn huma eh, differenti minn posta tal ieħor eh, nitolbu li l-Unjoni Ewropea jkollha standards minimi għal protezzjoni ta' dawn il-persuni, u għandu jkunem hemm anki programma Ewropew u l-użu anki eh, tal-assi tal li jiġu konfiskati minn il-kriminalità. Eh, dan huwa assolutament importanti, eh, hemm eh, bżonn li nipromuovu politika Ewropea eh, biex ikun hemm użu eh, bi profitt tal-flus ta, ta, ta, Eh, u tal-assi tal-kriminalità organizzata. Per eżempju, jista' jkonna network Ewropea bejn l bejn l-aġenziji, eh, biex ikun hemm distribuzzjoni tal-tul ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Eh, dawn huma il-punti li testaw isibu fil-working document u dinija l-istruttura illi eh, imbat report se jinbena fuqhom. Nistenna l-kommenti tagħkom, suġġerimenti tagħkom biex inkun nistambat mbagħad eh, il-rapport stess. Grazzi ħafna. Grazzi Laura. Għanna ħafna shadows prezenti, nistaw namlu round. Natalie Brisbeck hija um, ehm, shadow għal grupp ALDE. Grazie, Sur President. Grazie wkoll l Laura Ferrara l prezentazzjoni tagħha bħala shadow għal eh, grupp ALDE. Nixtieq eh, l-ewwel eh, nisħaq in-natura tas sew pertinenti tar-rapport uh, ta' Laura illi ġevejt bil-Franċis eh, Beħ flasġija, ma nixie u koll nfaxħar xol kollu illi sar, xol ta' sew inklusiv, eh, minn qabel eh, mal n numerużi, naħseb dan kien l tluq tajjeb għal dawn il-kussjonijiet ta' sew importanti fuq il-forma permettu li b'mod oġġettiv Naħseb li eh, għanna xaħġa tajba, grazzi l Laura li uriedu din ir-rieda li jekk la rita ħatirġi konkretizzata. U qed eh, nitkellem partikolarment fuq eh, ir-rieda illi tiffoka fuq ftit aspetti prioritarji il għaliex nafu illi il-Komitat Krim fl-2013 wara l-ewwel ħidma kien hemm l-adozzjoni tar-rapport Akolino, wara illi kien hemm il-preżentazzjoni tal-kollega tiegħi Sonja Alfano, kien hemm rapport eċċellenti b'ħafna evidenza, b'ħafna odot, rapport dettaljat u uh, dak kollu li kien mitlub eh, dak iż-żmien, u allura b'mod leġittimu wieħed jistaqsi eh, x'segwitu kien hemm wara dan eh, il-biċċa wara din il-biċċa xogħol tassew importanti ħafna minnhom mietu fuq omhom. Issa, allura ir-riskju evitajnieħ billi effokajna fuq numru ta' elementi prioritari u eh, irbatna fuq dawn il-punti li l-Kummissjoni u l-Istati membri biex jieħdu impenn serju fuq eh, il-forma jena ngħid li naqbel bisħieħ ma l-istrateġija tal-awra illi mdax namlu speċi ta' sirġa tal-miliet eh, hija vera, vera zmiena din bħalissa ma' l-idea hija illi dan il-rapport f rizultati. Mbagħad nishti u nirringrazzjaw ukoll u nfaħru lil Laura tal-li poġġiet l-enfasi fuq eh, differenzi li jeżistu bejn il-leġislazzjonijiet nazzjonali anki jekk nafu illi eh, din mhijiex eh, biċċa xogħol faċli mid-dispożizzjonijiet kollha brafta ma' trasposizjoni tal-istrumenti li ħafna drabi jħabtu eh, ċom ħafna xkiel. Nishtiq nfaxħar u kol eh, għannom tal-grupp tiegħi ukoll eh, it-tlet azzjonijiet prioritari, ġifiri rabta bejn kriminalità u l-migrazzjoni, bejn kriminalità u l-ambjent u li joħor ta' sew floku il-korruzzjoni u l-użu tal-fondi pubbliċi. Nixtieq eh, nisħaq l-interess eh, kbir eh, li aħna naraw fuq, per eżempju, il-fat li wieħed jibgħat twissijiet, il-fat li jkun hemm xieda, il-fat li jkun hemm ħarsien ta' dejta importanti li naslu għal miri li ħana kunu fissajna. ċertament li ħajkonna iktar lok u kol biex naħdmu jitfit palma minna matul l rapport <coughs> Fil-fat, tu l rapport diġan dirittajna kusen tal-fiskalita, tal-frodi fiskali, tal-ħasil ta' kapital, tal-tax havens u li il-kol naħseb jitħlu bla problema ta' xejn f'dan ir-rapport. Aħna ġbajna ngħidu li kriminalità organizzata m'għandiex frontieri u allura qed tweġiba u eh, l-azzjonijiet prioritarji rridu naraw li jkunu huma wkoll bla frontieri. Ġifieri, importanti illi tweġiba tagħna tkun Ewropea biex eh, insaħħu l-odot Ewropej li diġan li kunu għadat pertinenti, transnazjonali, ma nafx jekk ċifra li xħan semmi jiex vera, hija ċifra astronomika, anke jekk mhux eżatta, ma tagħti impressjoni ta' tal-ħidma kbira li għanna. Aħna nitkellmu dwar suq ta' 10 biljun euro so, eh, ovvjament ta' dawn il-kriminali attivi fis-settur. Ġifieri eh, <laughs> ċertament it-tweġiba tagħna tkun waħda komuni Ewropea. Nixtieq eh, biex naħlaq ngħid li anke huwa komplikat Anki jekk diffiċli jkun l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew l-EPO, jena nitkellmu 30 sena ma nistgħux issa neħlu ħafna drabu ħinna li liex kien hemm mill-istati membri, ma hawnhekk bħal fuq smohra dejjem dan id-dibattitu etern kemm fuq dan is-suġġett, kemm fuq dak ta' terrorizmu dal-għodu, naħseb il-punt kruċali jibqa' li jekk aħna ma neġixxux bħala Ewropa qudiem dawn il-fenomeni, anke dawk li huma l-iktar favur l-Ewropa fostna, ħaj jagħtu darhom eh, jekk mhux jgħidu xaw darba l dejjem lill-Ewropa. Grazzi. Un bataw xadaw zoħrajn. Iljana Jotopa. Grazzi. Nishti nifraħ lil Lara, Laura għal-ħidma tagħhom u dak li prezentatinna li huwa komplut. Tranetilu kena laqa ma' Shadows flimkien ma' rapporteur u deċidejna illi l-ewwel se jkollna introduzzjoni mbagħad il-prijoritajiet tagħna mbagħad ir-rakkomandazzjonijiet li nixtiequ nagħtu Jena kontenta b'dak li se namlu f'dan il-grupp, għax jena kont membru tal-Krim u fil-rapport ta' kulleno u jena verament inħoss illi dan il-rapport għandu u aħjar bħala kwalità mhux qed ngħid li huwa rapport ħażin imma kien ġenerali ħafna imma ir-riżultati li ksibna b'dak ir-rapport kienu pjuttost modesti. Dan ir-rapport li rigwarda il-ġlida kontra il-kriminalità organizzata fih 120 rakkomandazzjoni speċifika il rapport liħor u ftit minnom, ftit wisq minnhom ġew implementati U nittama li dan il-rapport tana se jkun eh, fil-fokus tal-Kommissjoni Ewropea meta joħorġu bil-proposti tagħhom leġislativi u importanti illi il-rapport li qed jiġi preżentat issa mill-Kommissjoni eh, Ewropea fil-korruzzjoni fl-Istati membri għandu eh, jinkludi mux biss rapport ta' fact-finding imma li muma il-mizuri speċifiċi li jridu jiġu implementati. Jina nittama illi eh, dak rapport jifok anki fuq dan. Jiena eh, nħoss anki li nistaw nżidu eh, ħafna elementi speċifiċi fuq il-kustjonijiet ta' konflitt ta' interess u anki tal-assi l-inkisbu illegalment hemm ħafna differenzi fil-liġijiet tal-istati membri differenti. U niprovaw nkunu iktar flessibli u li l istruzzjoni għandhom jihdu vantaġġ bda jisfruttaw dan il-punt. Il Anki il-kwistjoni tal-uffiċu tal-prosekutur u din hija kwistjoni li hija blokkata fil-Kunsill u eh, hemm imblokk fuq dan il-punt aħna uh, inħossu illi mannux nisottovalutaw dan, dan huwa kompitu speċifiku, però Eh, emżon li noħorġu u nkunu nistaw naraw dan il test fuq il uffiċu tal-prosekutur. U anki punti ħor importanti u dak ta' tax havens, nafu li hemm eh, komitat speċjali u wieħed rapporti ta' diġà ġie forsi se jkun nkunu nistaw naraw eh, jista' jkun jemmu kol komitat ieħor fuq dan it-tip, pero dan huwa suġġett li m'għandux jitlaqqa barra. Un bat laħar punt Eh, kwistjoni oħra li irsejna fuqa il-fondi Ewropej u l-lajnuna umanitarja Ewropea għal pajjiżi terzi u l-prassi ta' korruzzjoni anki f'dawn il-pajjiżi terzi. Aħna dejjem qed nirċevu iktar informazzjoni fuq dan il-punt u stadattant aħna se nkomplu il-ħidma tagħna fuq ir-rapport il huwa importanti ħafna u jiena inħoss illi grazzi għall isforz tagħna konġunt il kommissjoni se tagħti iktar importanza fuq dawn lil dawn is-suġġetti. Grazzi. Nixtieq l-ewwel ta' nirringrazzja li Sinjura Ferrera għall-ħedma tagħha u ela li hija inkludiet il-shadows kollha. illi b'mod iktar ċar nistgħu nindikaw kif aħna biex ngħidlek tlifna l-ġlieda tagħna kontra terrorizmu eh, u eh, fuq il-fat li eh, il-gwerra kontra multinazzjonali imbidlet naħseb jena fil-verità ma ġieċ outsource, insomma, ma nafx jek tafux l-istoria ta' Siemens ta' ma nafx kemm l-istorja ta' korruzzjoni għandhom kontrihom. Preżentament hemm ukoll twissija minnaħa ta' Ċina li Siemens fil-fatt kienet dbieħ ferm taħt il-prezzijiet intermedjarji Ċiniżi sa nafu li Ċiniżi diġà um, għandhom prezzijiet kompetittivi imma qed naraw illi kienu responsabbli għal bosta tranzazzjonijiet illi jiskapulawa mill regoli Ewropej. Ġiviri, irridu tassew nifokaw fuq il-ġlieda kontra il-frodi mill-multinazzjonali importanti ħafna illi nifokaw fuq dan. Wieħed jista' jgħid ukoll il-korruzzjoni, il xekkel il-bini tal-paċe kif rajna fl-Afganistan fejn l ajnuna umanitarja sfortunatament ġiet eh, spiċċat eh, Dubai. Eh, naħseb illi rridu naraw illi nieħdu azzjoni fuq dan, imbagħad irridu nieqfu naħsbu li bit-testi dokumenti aħna ħanbidlu d-dinja, għanna ħafna rapporti, eh, konvenzjonijiet, konvenzjonijiet iva importanti, eh, imma anke konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti kontra l-korruzzjoni, dan ma fxekkilx eh, mill-li l-multinazzjonali adattaw u l allura li rridu naraw jeli kunem l-implementazzjoni u hemmhekk fejn immissu eh, il-punt eh, delikat eh, kif qalet Sinjura Ferrari hemm il-mafja parlamentari li għal dawn l-aħħar 50 sena biex nejtek ħadd ma kienet jagħmel xejn dwara. Laura, ta' min kieku tagħmel l-ammont li kull sat membru jalloka fis settur tal-ġustizzja tiegħu eh, biex naraw, eh, biex naraw naqra illi eh, fil fatt mhux paroli rridu imma azzjoni li xed nitilfu flus kbar meta mqabla mal-prodott gross domestiku tal-kull pajjiż. Naħseb li l-kollega ta' qabli interpretat ħażin fuq dak li senjura Ferrera tgħid fuq il-kriminalità organizzata u il-migrazzjoni eh, hija tgħid li l-migrant ħafna drabi Sinjura Ferrera tajt ħafna drabi ħafna il ħafna drabi dawn il-migranti spiċċaw vitmi Imbagħad Hemm ukoll punti ieħor importanti li rridu nsemmu il-whistleblowers, ġifieri il daw kollha li eh, jirsdu l-attenzjoni f'każ ta' er eh, nafu li kummissjoni qalet moċċar li ma tixtieqx eh, li jkun hemm regoli minimi ta' ħarsien tal-whistleblowers, naħseb importanti li nfakru naqra fejn fejn jinsabu fuq dan il-punt li xinkella m'għandniex biex niġġieldu favur dawn il-whistleblowers ma insomma, signora Ferrara indirizzat dal punt tajjeb hija barra minn hekk semmiet il-fatt illi meta jkun hemm sekwestru ta' beni ta' nies kriminali perikolużi mill-ġustizzja ħafna ħafna drabi nies ma jkunux iridu jekk jakkwistaw dawk il-beni minn ġdid għaliex ma jkunux irridu jkollhom x'jaqsmu uh, mal-mafja jew mal-kriminalità organizzata. Ġifieri irridu nindirizzaw sitwazzjonijiet bħal dawn, forsi nsibu soluzzjonijiet alternattivi il li għax meta nifriżaw assi ah, il-konservazzjoni tagħhom tqum ħafna il wieħed jikkonserva aeroplan li kien pereżempju uh, użat biex tiġi trasportata droga e, um il-belli liri e, um, per esempio anke wieħed iżom bastimenti tul l-appell dan ukoll um il-belli liri ġifieri nistgħu nagħmlu xi ħaġa permezz ta' dokumenti biex dawn il-beni kunu jistgħu jinbijaw eh, anke meta jkunu għaddejn proċedimenti għaliex nafu għanżemmi l kasta ta' pajjiżi eh, nafu li eh, il-proċessi idumu ħafna. Allora forsi eh, nistaw nbieħu dawn il-prodotti tan nies suspettati eh, bl-idea illi nirrestitwixxu il-flus eh, jew il-valur tal-beni jekk il-persuna ma tinstabx ħatja. Issa, fuq il-kriminalità ambientali, l-fatt li nissanzjonawa. Il-paradoss li l-istat jieġi applikat għan non applikazzjoni ta' regolament fuq l-iskart. U illi allura, għati <laughs> il-pajis speċa jħallas doppjament, l-għaliex hemm ukoll il-fatt li il-muntanja tal-iskart edemmek. U l fiex qed tagħmel. Il-mafja qed ehm, qed tagħmel business ħieħ negozju minn dan il-beħ ta' skart mbagħad allora rridu nitfaw l-accent fuq l-azzjoni kontra dawk li qed joħolqu l-iskart huma responsabbli għal dan. E rridu naħdu konsiderazzjoni l-impatt fuq is-saħħa. Il-popolazzjoni li tgħix madwar dawn il-muntanji ta' skart, ir-rata ta' mortalità u ta' morbidità fosthom hija iktar olja minn bnadi oħra. Allora, biex nagħlaq nirringrazzja rapporter għal ħidmieta u nittama illi dan eh, rapport ikun novatorju fis-sens eh, li huwa jitfa l-aċċent fuq dawk li verament huma responsabbli ġifieri il fat li m'għandniex b'riżorsi hawn kellha m'għandniex azzjoni politika bżiet. Grazzi ħafna. Jiena kelli nsemmi li Anġenġu li kienet il-shadow tal-ħodor u u dina tal-SND. Issa sur Melo għal grupp IPP. E Nishtiq insemmi l-kollegi qed niprova jena e, nżomm il-ħin biex nevitaw li jerġa' jiġri bħal ġara dal-ħodu. Ekki jirnexxilkom ipprovaw rispettaw tliet minuti. Grazie. Jena qed niprova nżomm eh, nitkellem fil-qosor dan huwa port importanti ħafna u kooperazzjoni għandha tkun uh, element importanti fil-ġlida kontra l-korruzzjoni. U il-korruzzjoni mhux kollin kien tesprimi ruħu bl-istess mod. Hemm punti li huma komuni, però mbagħad hemm elementi uniċi. Ir-rapport ma jistax per eżempju jirrifletti situazzjoni fl-Italja. Biss, għandu jkun strument politiku illi jikonsidera anki postijiet oħra għanda tkun risposta Ewropea ta' dak li qed jiġri anki f'pajjiżi oħra. Per eżempju, il-politika tal-austerità, per eżempju. Jekk il-battalja kontra korruzzjoni se tkun komuni kullimkien, u ħafna jaqblu ma da, jekk irridu aħna nipolitiċizzaw il-ġlida kontra l-korruzzjoni, allora nistaw anki ingerxu l-xuhut mm, uh, minn dak minn min, min, min, min strumenti li għadaqsak vitali Jiena ġej mill-Portugal u aħna kena program ta' austerità li bdejna fl-2011. E-trojka e, e baqatana sa' Mejju tal-2013 aħna nafu il-korruzzjoni xini. Però jekk irridu narbtu, e, norbtu il-politika tal-austerità mal-korruzzjoni, allora jista' jkun illi ikun hemm xi gruppi li jevitaw li jihdu sem. Għalla, stant marridux rridux nippolitiġizzaw dan il rapport Għaxem kollegi oħrajn eh, illi, illi, illi, illi ma, ma jitħlux. Għalda stant il-partiti f'ċerti gruppi politiċi eh, jikonsidraw li l-austerità kienet inevitabli Imma mbagħad hemm gruppi oħrajn u politiċi l-austerità seta ġiet ikkonsidrata bħala l-kawża tal-kriminalità kollha. E, għal e, daqstant irridu nevitaw nippolitiġizzaw dan il rapport Hemm kont aspetti legali li jeżistu f'ċerti pajjiżi mhux f'oħrajn. U legalment. Il-wieħed jipprova jirrifletti situazzjoni li hija preċiża bħala riflessjoni ta' pajjiż, però mhux qed rifletti anki pajjiż ieħor. Allora f'dan il-każ hekk jiġri dan ir-riforma tkun inqas rilevanti. Tkellimna anki fuq il-whistleblowers huma importanti, hemm bżonn issir protezzjoni Però nħossu illi dan se jkun aspett pjuttost diffiċli. Speċjalment meta nħarsu lejn l-atteġġament ta' ċerti gruppi politiċi jista' jkun strument importanti fil-żvieda kontra korruzzjoni f'ċerti każijiet, però mbagħad hemm il-kwistjoni anki tal-konflitt ta' interess. Per eżempju, meta jiġu eh, mikxufa eh, sigriti tal-istat minn naħa tal-whistleblower. Eh, eh, nistaw nitkellmu fuq livell minimu ta' protezzjoni. Ħafna drabi hemm interess għax il-protezzjoni legali ma, ma tapplikax jekk jiġu rivelati segreti eh, statali tal-istat. Eva Giuli semmiet il-prokuratur pubbliku Ewropew u koll Deġa għamilna progress il fat li qed nitkellmu fuq u anki il-fatt li kien fi trattat ta' Lisbona, però l-Parlament ipprova u koll jagħmel progress fil investigazzjoni fil kriminali. U jiena dana analizzajtu meta kont rapporter fuq dan il-punt, però meta mbagħad provajna nintroduċu din leġislazzjoni fl-istat membru, l-idea kienet li ntejbu l-effettività E, biex l-istati membri kun jistaw jikoperaw bejnietom. Jekk ikun hemm imħallef qed iħares lejn qed jistudja reat f'pajjiż wieħed ikun jista' jitlob lill awtoritajiet ta' stat membru ieħor biex jipre biex jgħinuh biex ituħ anki evidenza li teżisti fil-stat membru ieħor U kienem minn għal li maħanix sena jirnexxinna din il-parti ta' liġi, però fil-fatt kienem maġġoranza kbira. Jena ili dobt nitkellem iktar minn oħrajn li tkellmu qabli, però eh, President, nixtieq tiżgura illi kulħadd ikollu biżejjed ħin ta' mikrofonu u li jkun ġust da' Iva, kullħat kan kellu, kellu bizzejiet, inti l-oħran kellu 3 minuti u inti tkellim tal-5 minuti, jina kon ġust ħafna. Iva, naħseb ħajkollu nwaqaf id-daw kolla li jaqbżol 5 minuti, li xena diġa' kontet nkun ġust li minn 3 minuti tajkom 5. Mela, jena ħanuża Il-martell, eh, ma mux ħansabtu, eh, eh, ma insomma, jekk mbagħad ma tifmux bittajja pa kolli ikolli nużaħ kolli nsabtu. Mela. Ixħadaw li jmiss, naf li huwa ta' sew disciplinat, is sordi ħongi, Jekk jek jorbu. Grazzi ħafna, Sir President, għana prova nkun konċisa għaliex dan huwa fil-fatt l-komment tiegħi jiena kont parti mill-membru tal-Kumitat Krim meta provajna nifitaw li konna siġġa tal-miliet u fil-fatt speċajna b'siġġa tal-miliet b'ħafna rekomendazzjonijiet utli Ixet netkermu dwar dokument norma, allora jemra diffiċli għadak li kun biex jazerċi applikali. Allora, b'regola ġenerali tama illi dan il-rapport jikkonferma il-test mm, illi diġa adottajna u jilimita' ruħu għal idejat punti preċizi. Imbagħad nixtieq nitlob partikolarment fuq għal punt wieħed kooperazzjoni internazzjonali ċertament li hemm deficit minnaħa tal kummissjoni biex tkun effettiva fil-Greco tal-Kunsill tal-Ewropa u hemm ukoll tensjoni bejn ehm, il-UNODC fih dan il-UN mal kummissjoni eh, illi qed titlob emazzjoni ehm, mitluba kontra korruzzjoni mill-Kummissjoni ġifieri naħseb li mhux biss għandna nifoka fuq miżuri intraw hemm wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u istituzzjoni internazzjonali oħra jew organizzazzjonijiet. Punt ta' sostanza, il-fondi pubbliċi. Tassew eh, kontent li eh, dan isemma taħt il-fondi pubbliċi il-prokura pubblika trid tiġi indirizzata taħt dan is-suġġett tafu li hemm numru ta' punti li dejjem umu u allura ma nafx dan huwa dan huwa xi żball jiena dejjem nitlob għal iktar informazzjoni u nipprova nidħol iktar fuq dettalja għax naħseb dan il-punt ta' prokura pubblika importanti. Issa, punti għara importanti, il-ġurnalizmu. Nafu li għawnek ah, mux sempliciment għet nitkelmu dwar fondi eh, eh, nieqsa għal ġurnalisti investigativi. Naħseb illi dan għandu jider fil rapport anke l-whistleblowers semmew. Jena personalment favur li kunem xi tip ta' leġislazzjoni anke eh, ta' l-istati membri u naħseb li eh, wieħed jista' jsib eh, testi eh, li jistaw jirriflettu dan. Hemm ukoll punti oħra importanti bħal ħasil ta' flus, inkludajna inkludajna il miżura preventiva bejn il benefiċjarju u s-sit. Mbagħad hemm l-aħħar punt li nixtieq Insemmi rabta bejn żewġ setturi ta' prevenzjoni, il-kriminalità organizzata fuq naħa u per eżempju ehm, segretezza ta' ċertu kummerċ li jisir dan jista' jxekkel il-fatt li whistleblowers jitkellmu kontra l kumpaniji fejn jaħdmu imbagħad hemm il-fatt tal- single private liability companies eh, illi nafu li jista' jiftaħ il-bieb għal databox, eh, kumpanija databox, u allura irrit nara li jkun hemm konsistenza fil-leġislazzjoni Ewropea. Dak li qed nitlob għalih. Grazzi. Issa, Silvi Kaufman. Grazzi, ħankun konċiza l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-li foka fuq eh, il- prioritajiet illi għanna l-għonet staqte nitkellem dwar l-użu soċjali tal tal-beni il-rapporteri tissuġġerixxi li kunem hemm netwerk Ewropew format minn aġenziji nazjonali għall-amministrazzjoni u l-beħ ta' assi konfiskati jew proprjetà konfiskata minix ċerta mija fil-mija jekk hemm diġà aġenziji f'kull stat membru illi huma responsabbli għal dan. Jekk dan huwa diġà l-każ allura tajjeb. Jekk le rridu nappellaw lill istati membri biex ikon aġenzija ta' dan it-tip. It-tieni punt staqt ngħid li minix kompletament eh, konventa kif ċertu affarijiet ħajaħdmu eh, dan il-qasam importanti illi naraw eh, illi l flejs per esempio kun jistaw jintużaw għalanijiet soċjali illi jieġu investiti f'mekanizmi li jaħdmu naħseb dak u għal appell tiegħi rapporter biex tħares iktar għal dan il-punt fid-dettall kelli ma li jmiss sinjura Flaris. Ija, jena, ta' sew napoġġa dak il-għal sur de Jong fuq l-importanza tal-ħelsien, tal-medja kif ukoll tal-ġurnalizmu investigattiv. Kien hemm ħafna pajjiżi illi meta meta raw l-indiċijiet tal-ħelsien tal-medja naħseb wieħed eh, ta' min li ħares lejn ehm, lejn dan u naraw li l-pajjiż jinvestu iktar f'ġurnaliżmu ta' kwalità rridu nifokaw ukoll fuq id-diġitalizzazzjoni illa li hiex unjoni diġitali, is-servizzi diġitali tassew joħolqu eh, opportunitajiet għal iktar trasparenza. Bil-esperjenza tiegħi f'pajjiżi l-Estonja għandna 95% ta' rapporti ta' income tax li jisiru permess tal-internet. Għanna transazzjonijiet il-fuq mill-1000 euro li jridu jiġu rapportati mill-kumpanija l-uffiċċju ta taxxa. Dan huwa importanti eh, jgħin l ġurnalisti biex huma jkollhom kontroll fuq l-informazzjoni u biex kun hemm trasparenza. Jgħin ukoll għall-kultura ta' fiduċja ir-relazzjoni eh, bejn l-indiċi ta' korruzzjoni u l-libertajiet importanti, importanti illi eh, nsejsuħ fuq eh, l-importanza li natu l-polizija li liex dawn jagħtu sens ta' fiduċa ta' sarħan il-moħ l-nies. Imbagħad hemm ukoll il-kwestjoni tal-trasparenza fil-beneficjarji tal-fondi Ewropej meta nitkellmu dwar il-prokura pubblika ġifieri dawn huma kollha punti importanti. Sur eh, Fernandek Jorbok, eh, kun konċis, ħana prova nkun kostruttiv għal dan il-follow-up ta' rapport krim fuq l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni madwar l-Ewropa. Il-punt li ħanżit għalla li ma nishtiqx li eh, jinqabes u li ma nix nasa valutaw l-importanza ta' l-edukazzjoni eh, transkonfinali eh, kontra l-korruzzjoni, l li xef il-fema tijaj bħala wieħed li kont involut fis settur penali ta' pajizi, ġviri kont involut mill-aspet legali biex nġielet il-korruzzjoni. Jenejt li manniex nasa ta' valutaw, anke l-importanza tal-istampa, ħafna drabi l-istampa <laughs> Irridu ngħidu koll li tista' tkun korrotta daqs dawn in-nies eh, li met u l-korruzzjoni nfusom. Allura importanti li nedukaw in-nies kontra l-korruzzjoni eh, u dan għandu jkun mill-iktar eta baxxa u għandu joħloq sens ta' tama għal zazah il telajn u naħseb l-aħjar mod biex nġildu id-dimensjoni orizzontali tal-korruzzjoni illi toħroġ minn soċjetà ċivili mbagħad l-istituzzjonijiet ma wkoll li tinżel mill-awtoritat politiċi għal għal ċittadini. naħseb dan huwa punt ieħor li nixtieq li tieħdu konsiderazzjoni f'dan ir-rapport iva il-ħin qed jafas allura forsi l-Kummissjoni tista' iżom mal-punti ewlenin. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi Laura Ferrara, dawn dan il-bażi tajba. Aħna konna qegħdin nisimgħu b'attenzjoni għad diversi punti mqajma. Sempliciment nixtieq nagħmel ftit kummenti. Eh, ma jistax noqgħod eh, nidħol eh, fuq kull wieħed illa li jekk inkella ma naqafx naħseb li iva għandna għandna tim għandna kaptawni ta' wkoll fuq il-korruzzjoni biss, ġifieri hemm din il-ħidma li qed issir f'dan l-unit tagħna fuq il-kriminalità organizzata u il-korruzzjoni. Naraw ukoll l-infiltrazzjoni fil-ekonomija legali ta' dawn l-elementi Imbagħad qed naraw naqraw ukoll li kif nistgħu niġġieldu permezz permezz ta' leġislazzjoni ma wkoll permezz ta' l-implementazzjoni tal-istess leġislazzjoni. Irridu nżommu f'moħħna li qed nitkellmu dwar settur li eh, sa ftit ilu dan kien jaqal taħt it-tielet pilastru. Allura huwa tassew diffiċli kważi kważi eh, mhux realistiku illi nemnu illi jista' jkun regoli Ewropej fuq dan it-tip ta' suġġetti. Ix-xogħol li isir, qed isir evalwazzjoni ta' possibilità ta' leġislazzjoni, dak li qed nipprovaw nagħmlu huwa sa dan it-tant illi nippromovu għodu differenti. Ħa nażel żewġ suġġetti importanti fost oħrajn l-ewwel waħda mitlet rakkomandazzjonijiet, ġifieri fuq l-użu soċjali eh, tal-assi konfiskati. Fuq dan il-punt qed nużaw eh, il-pjattaforma tal-Uffiċċju eh, tal-responsabli għall il tal-assi, aħna għedin funtat kull xar maħħom u diġa samna prassi tajba, diġa għamilna studji mike ta' importanti minn qed niżviluppaw issa l-uffiċjali ta' l-uffiċali illi ħarsu lejn il-possibilità illi eh, eventualment anki konna network għal riużu ta' lassi konfiskati. Dan huwa eżempju ta' azzjoni komplementari. Ċertament eh, fu eh, il ċeru pubbliku, il-prokura pubblika għanna id-direttiva l-idea hija li konna i procurement sal-2016, ġifir element ta' trasparenza rridu eh, ndaħluħ, ċertament qed inħarsu mill-qrib lejn dak li qed jagħmlu diversi pajjiżi fuq eh, il-Prokura Pubblika u l-fondi Ewropej li jmorru għal eh, għadda importanti li aħna għanna, ġifiri semestru Ewropew illi imis fost oħrajn ma l-gvernanza ekonomika Emmek u koll tinħarsu lejn il-Prokura Pubblika u b'mod iktar pragmatiku et nippruvaw nsieħbu fi proġett konġunt kumpaniji fil-privat, inkludu koll organizzazzjoni non governativi, watchdogs, fuq l-użu ta' prokura pubblika f'diversi reġuni madwar l-Unjoni fuq il-rapport kontra korruzzjoni, aħna ċertament qed inħarsu lejn dawn il-kustanijiet mill-qrib u nittamaw li il-rapport jiġi pubblikat is-sena dieħla. Naseb nista' nieqaf hawnhekk. Dan huwa dokument ta' ħidma. Allura wara dan ħajkonna diskussjonijiet estensivi dwaru u għanna punti oħra fuq l-agenda, allura skużawni, qed jgħid il-President, imma għanna ħafna xogħol x'namlu. Nixtieq niġi lura malajr fuq ir-rapporter Lora Ferrara il mhux se jkollok il-possibilità twieġa il kull wieħed minn dawn il-punti interessati, interessanti, u ċerti punti importanti ħafna li saru. Jiena nħanis l-qoddim għal-rapport nifsu kjoġbok, sinjura. Grazzi, President. L-ħagġa nishtiq ringrazzja l-Shadows kollha, l-kollegi li tkellmu u semmew diversi punti li offrew. Jidir li nifhem li hemm ibil fl-opinjonijiet fuq l-istruttura tal-dokument ta' ħidma u l-impostazzjoni ġenerali li se jgħinuna biex nimxu l-qoddim f'dan il-rapport finali. Da diġa punt tajjeb ta' tluq biex naħdmu fl-imkien biex naslu għal proġett li jkun maqsum bej kulħadd. Jien apprezzajt żgur is-suġġerimenti li saru dwar id-daħla tal ta, e, limiti ta' taxxa li għandhom xaqsmu kif ġiet e, kif ħareġ ukoll mill-kumitat dwar it-taxxa anka fuq il-kumitat kont il-konflitti ta' interessi li semmew u dwar eh, mezzi illeċiti u l-infiltrazzjoni tal-korruzzjoni fil-kriminalità organizzati f'dak li għandu xaqsam ma' għajnuna umanitarja l-pajizi terzi ta' fondi Ewropej stess. Anka l-opinjoni li ħarġet mill-Komitat mill-Komissjoni, un dwar il- dwar dak li suġġeriet il-kollega ġoli il-korrelazzjoni bejn dak li ġie imsemmi mill-istati membri dwar eh, l-appell żgur aspett li tajjeb nieħdu nota tiegħu. Nfakkar ukoll li aħna ikkummissjonajna EPSS studju għal valutazzjoni tal-ispejjeż allura e, il-patti ekonomiċi tal- minnaħa tal ta' Ewropej u dwar is-suġġett tal-ġlieda li għanna kontra kriminalità organizzata u anka biex nitilaw fuq livelli eh, li għandhom il-livelli li ħaqhom niddiskutu fuqhom. Anka di mhix biss kwistjoni li għandha x'taqsam Taljana jiena rrit nevita illi da suġġett nieħduh minn slant Taljan biss, anzi jigrata jiena shadows l-oħra illi taw l-opinjoni il tagħhom u anka mhix kwistjoni allura ta' territorjalità il-riżultati ta' dal-istudju issa se jkunu fuq skala fuq livell Europej. Ewropej u l diskussjoniet tal-rakkomandazzjoni li jkunu ħarġu interessanti u koll dak li jissuġġerixxa wkoll l onrevoli De Jong f'dak li għandu xaqsamma dak li ntalab fuq il-ġurnalizmu investigattiv. Mux senajt iżjed skont il-kallima, nir-ingrazzja li kull min ta' semu u anka s-sosten taħħom f'dan dan il-komitat fuq u allura nimxu l-qoddim b'dan is-sens fuq ix-xogħol li diġà nbeda. Grazzi. Thank you very much to, to you, the rapper. Grazzi ħafna lir rapporter u shadows u l-membri kollha li parteċipaw f'dan id-diskussjoni. Huwa tajjeb ħafna bħala bidu għal rapport għal meta eventualment jasal. Mela, naddu għal punt 26 il-prezentazzjoni ta' dak l instab fi studju kommissjonat mill-Parlament Ewropew mid-Dipartiment tal-Politika paragun bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xieqsam ma' leġislazzjoni ta' protezzjoni ta' data. Għanna fostna li Franziska Bom, professur tal-Università ta' Munster, Istitut ta' Informazzjoni e tal-Komunikazzjoni u Liġi tal-Medja fil-Germania. Umbat wara jkun hemm il-mistoqsijiet u mistoqsijiet u tweġibiet. Għanna sfont importanti ħafna u informazzjoni dwar dan is-suġġett meta nqisu l-konsiderazzjoni ta' dan il ġenerali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Jina żgur li interess Iva, grazzi ħafna u grazzi tal-istedina li għamiltu li anka l-opportunità biex aħna nibdew nidu l-istudju tagħna u dim dal-komitat. Jiena ġejt mitluba biex nwettaq paragun bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam ma l-infurzar tal-liġi f'dak li għandu x'jaqsam għall-użu ta' dejta għal raġunijiet ta' sigurtà għax f'xi mod dan huma marbuta bejniethom. U dal-istudju sar bilan tal-ftejim futur, ftejim umbrella biex najtek bejn iż-żewġ naħat. Dal-istudju jirreferi għal-verżjoni li ġiet il-ikjata f'Settembru, mbagħad jiena żitt ċertu kummenti dwar dan taħdan l-Umbrella Agreement fis sezzjoni dwar l-istudju, slide li jmiss. L-istudju huwa maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti tkopri il-liġi Ewropea u l-istrumenti tal-Kunsil tal-Ewropa u t-tieni parti għandha x'taqsam ma' aspetti speċifiċi tal-liġi Amerikana. It-tiftix tal-garanziji fil-liġi tal-Istati Uniti hija komplessa ħafna. U din hija ħidma lura komplikata kien hemm studju mill-professur Binjani minn Washington University illi Allura xejn diġa diskutejna dan abbażi ta' sviluppi ġodda kif bħal per eżempju ġudix readers u l-att ta' libertà. Issa ħanqassa dak li sibna fl-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea. Issa dwar dan l-ewwel punt sa mill-2009 eh, diġà tieħdu ċerti drittijiet li huma bħala primary law source u forsi hemm xi ħaġa x'niddiskutu x'nikkonsidraw fid-2009 din liġi ma kienx primary source source u din hija taqxej limitata anke nirreferuha wkoll għal drittijiet tal-bnef fi Strasburgu. L-affarijiet mixjin bħalissa u ħajinbidlu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għaġixxiet fuq żewġ każijiet importanti ħafna. U allura fil-qosor nixtieq nirreferikom għal daw it-tnejn, daw iż-żewġ każijiet. Il-każijiet huma huma <coughs> il-primary source 16 artiklu 7 u 8 fil artiklu 7 ta' TFU u 8 ta' ċarta ta' drittijiet ta' bniedem l-ewwel ħan nitkellem fuq l-ewwel kas Għax estremament importanti għal prinċipju ta' protezzjoni ta' data, l-proċessar ta' data fis-settur tal-infurzar. Allura, is-sentenza tal-qorti tistipula prinċipji ġenerali li għandhom jiġu rispettati f'dan l-ambitu, per eżempju, għandu x'jaqsam mal-ġabra ritenzjoni ta' data u għandek surijiet li huma rispettati li jridu ġustifikazzjoni separata u dan huwa importanti meta niġu għal sim ta' data u trasferiment ta' data bej iż-żewġ naħat il-qorti kol stipulati li memx differenza jekk jista' jkun xem sorveljanza ipprovata xorta jistgħu jagħmlu talba il-ment u jmorru qudiem qorti u tiġi illa li xem rabta bej tedida sigurta pubblika u d-dejta li tkun mizmuma tgħid allura jekk l-essenza ta' drittijiet tiġi mimsusa għal kontenut u jekku permus allura kif rajna fil-programm, allura hemm iżjed prinċipi bħal pereżempju eżempju eh, il-perjodu ta' riżamma ta' data u regoli ta' sigurta ta' data li huma msemmijin fis-sentenza u li japplikaw f'dak is-settur. Slide li miss. Il-kas Franz Eh, jirrelata fuq żewġ kwistjonijiet. L-autoritajt tal-protezzjoni tad-data mhux se jidħol fid-dettall tagħha, imma l autoritajt tal-protezzjoni tad-data tiġu mitluba biex investigaw tal-biet ta' ċittadini anka jekk il-deċiżjoni tal-Kummissjoni hija tkun fil-post. Ir-raġunijiet l-oħra tal-każ liħor għandhom xaqsmu mal-invalidità ta' safe harbor decision intom il-koll indunajtu illi deċizjoni pjuttost b'saħħitha dak li qalet il-qorti allura għandek aċċess jekk l-aċċess jikser l-essenza ta' drittijiet, essence of rights, di qabel kien hemm nieqsa fuq il-judicial review f'daw il-possibiltajiet ta' individwi illi, jamlu il-ment fin-naħa tal-Istati Uniti kien hemm il-dispożizzjoni illi tfisser <laughs> um, sorry. Um, there was a provision that... Kien hemm dispożizzjoni li ma tħallix fil-fatt liġi Ewropea biex tiġi applikata minħabba l-liġi tal-Istati Uniti li kella prim, primazzija fuq, fu dik Ewropea. U dan wassal għal judicial review. Mux biss f'dawn il-liġi il-sources primarji ma fil-kazijiet l-oħra għanna nsibu livelli għall-infurzar tal-liġi li jinsibuhom fil-liġi sekundarja u anka fid-direttiva 95-46 ta' direttiva 2002 58 u 48 tal-2001 dwar il-protezzjoni tad data Jippruvajt ninalizza dan il-lekim patchwork qed tajt il-kalima għax wekka du patchwork biċċiet ta' affarijiet u dak li provajt insib fil-protezzjoni ta' data anka fis-settur tal-infurzar e, tal-liġi meta niġu għal livelli standards e, provajt nara l-prinċipju ġej tal-dali ġej e, ovvjament aħna għandna infurzar u quality standards li għandhom bżonn jiġu rispettati review indipendenti u ma verament importanti għax f'dan il-kamp kamp ikun hemm trasferiment tal stati terzi, aspetti li riġu jiġu regolati u nisqu fuq it-tifsira wkoll dwar skadenzi għaż-żamma tad-dejta u sneħħija tad-dejta u rimedji u projbizzjoni ta' deċiżjonijiet awtomatiċi u profiling fuq bbażati biss fuq eh, algoritm eh, awtomatika, automatika, slightly miss, meta niġu għal skazistika tal-Qorti ta' Strasburgu l-artiklu 8 huwa dispożizzjoni prinċipali issa tistgħu tmorru fi slajdi miss. u kazistika tal-artiklu 8 li ħad tistgħu li jmiss il-każistika tal-artiklu 8 dwar eh, miżuri għandhom xaqsu ma' infurzar tal-liġi iva l qorti kienet kompetenti f'dawn il-miżuri mis-snin sebbajn allura għandna każistika pjuttost dettaljata mill-qorti ta' dritti ta' bniedem ta' Strasburgu u tal-prinċipji ħafna drabi nirreferu mill jiġu riferuta mill-qorti tal-ġustizzja. Il-qorti tagħti definizzjoni ta' eżatti dwar iż-żamma u iż-żamma u l-ħazna ta' data. Hemm bżonn trattamenti differenti ta' data persuni suspettati u suspettużi u oħrajn li mumiex u hemm ċerti limiti ta' żmien u tistgħu taraw fi slide li inkludi notifikazzjoni wara sorveljanza. Allura, jekk nista' nqassar kollox, il-liġi tal-Unjoni Ewropea Għallu nistgħu naraw il-liġi primarja u liġi sekundarja tal-Unjoni Ewropea proteġi d-data b'mod komprensiv ħafna u l-ECHR għandha kazistika u żid prinċipji dwar dan. Fil-qasar niġu fuq il-liġi tal-Istati Uniti u jina samt l-analizi fit-tnejn għanna l-garanziji li applikaw fil-limitazzjoni tal-garanziji u tistaw taraw fi slajd li jmess illi il-garanziji tal-Istati Uniti huma pjuttost limitati għallura għanna il-rabba amendament eh, l-adwa l-privatezza u għanna eh, il- l-abbozz ta', ta ilment ġudizzjarju illi jista' jirremedja daw in-nuqqasijiet imma jina nistanuri illi fil fatt mhuwiex il-każ. Slide miss. Fil-fat, l-att ta' privatezza għandu erba' rimedji għal individwali fl-Istati Uniti u dawn l-erba' rimedji messom saru leġittimi u koll għal ċittadini mill-Unjoni Ewropea dan ma kienx il-kas imma dawn ma ġewx applikati jew ġew applikati b'mod limitat ħafna. Speċjalment it-tielet rimedju ma ġiex applikat assolutament u rabba rimedju Eh, jiġi applikat b'mod limitat ħafna, b'mod ristret ħafna. Allura il-Redress Act ma jkoprix il-nuqqasijiet kollha fil-Privacy Act il slightly miss, Allura għanna il-Judicial Redress Act u jillimita l-possibiltajiet xi żewġ possibiltajiet u jirrelata għal ċert għal pajizi koperti biss dawk li jkunu firmaw il-ftehim li jkunu inklużi fl-att li jirrelata biss għal rekords eh, records li huma koperti u permezz ta' trasferiment ta', data, data li tkun ġi trasferita u jirrelata biss għal persuni koperti u dan għandu xaqsam biss ma' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u mhux barranin u dan l-att jirreferi darbtej fuq restrizzjoniet tal-Privacy tal Act li jati data mill-applikazzjoni tagħha lura dwar kif din ir-restrizzjoni tirrelata mal-Privacy Act mhux ċar għalija qed tajt il-kellima. Slightly miss dawn il-garanziji limitati u ma jistritti iżjed ma dawk li għandhom xax ma metodi differenti ta' ġabra ta' ġbir ta' data l-EPCPA, il-FISA u l-Patriot Act, mux sen uqot nidħol fil-dettalji, x'dan huma dettalji li qegħdin fl-istudju, xi ħaġa waħda issa slajt li jmiss il-Freedom Act għandha ħafna titjib li saru għal e, e, b'mod ġenerali għal persuni tal-Istati Uniti e, kif sistaw tarawhom fuq is-slide tip ta' autorità ta' supervizjoni imma għal persuni tal-Istati Uniti biss. Iġfiri la fejt baqaw mux mit-tifsa, un-bat għanna l-ordni eżekuttiv wieħed tnejn tlieta tlieta tlieta umbat l-numru 200 għanna sezzjoni 215 tal-Patriot Act u kolli ta' interess u għallura fil-qosor suppost nistaw nalqu fl-analiz nistaw taraw li dan l-istudju għat pjuttost twil hemm ħafna xogħol jgħadu jrid issir il-Judicial Redress Act ma għadha ma tibdilx l-affarijiet kif numa ma zmiċ ta' soluzzjoni u il-Freedom Act huwa indirizzat għal ċittadin tal-Istati Uniti għad baqa differenzi konsiderevoli bej żewġ naħat. Dak huwa bażikament dak li kelli xnajt. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Jekk għandkom mistoqsijiet toqgħodux lura milli twieġibuhom. Grazzi ħafna. nixtieq insaqsi għax ma nizmin bizzejiet nixtieq immur mill-ewwel fuq ix-shadows. U min irrixtieq jitkellem jogħġobkom uruna. And yeah. shadows. Will I just go through the shadows or? Ħanibda bix-shadows. Intom kollha parti mill-preżentazzjoni, allura ħan nieħu shadows kif inhuma ħan nibda bix-shadow anzi Axel Ross, jekk ma tridx titkellem, jekk joġbok eh, sempliciment ma taċċettax. Iva, grazzi ħafna, ħafna President, jina ħsibt il-rapporter jista' jitkellem mela. Grazzi ħafna ħafna tal-prezentazzjoni, kienet prezentazzjoni tajba ħafna, sistema komplikata ħafna, jina interessat ħafna fil opinjoni tijak dwar kif umma paragonabli il-mekkanizmi il mekkanizmi tal tad-data bej iż-żewġ naħat l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea tista' tgħid li, li fl-Istati Uniti aħna protetti bl-istess livell ta' protezzjoni ta' individwi fl-Istati Uniti, jien naf li jaft diffiċli di, ma nixtieq l-evalwazzjoni tiegħek, jiena insiba diffiċli biex nagħti ġudizzu jien stess. uħdim bħafna bħafna allura forsi għandek apprezzament taħjar minn li għandi jien. Issa jiena naf li sar ċertu titjib fl-Istati Uniti, allura jekk din ittejjibx l-affarijiet permess ta' diskors bilaterali. Johannes mhuwiex rapport shadow rapporter għax huwa rapporter. Suppost kelli ngħid lilu l-ewwel. Mela, il-kellim li jmiss. Iva, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mandi lebda problema minna ħatijaj, jgħid il-kellim. Inkun interessat inkun naf f'dan l-istudju li kun kwistjoni pjuttost interessanti għalina dwar xinu eżattament drittijiet permezz tal-Redress Act u dan l-Umbrella Agreement xinu ma drittijiet għal ċittadini Ewropej daw kifinu huma koperti xinu ma daw id-drittijiet ġudizzjarji tagħhom kif jinħolqu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 u li jatim ġim nizzelaw huwa kompatibli ma liġi tal-Unjoni Ewropea għax dinja verament il-mistoqsija li aħna għanna fl-axħar tal-ġurnata dan il-ftejim se jwieġeb għall-espettativi mill-kazistika mill-qorti President grazzi tal-li iż-żommu mal-ħin. Mela, grazzi ta' dan il-rapport taħtieġa kbira għandu prattiku enormi għax xoltana u issa u d-diemna id-direttiva l infurzar tal-liġi il-mistoqsija tijaj hija dwar rapporti differenti. Iġifieri, rights-based approach li għandna fl-Ewropa u l-Amerikani li għandhom e, e, e, li hu ċentrat fuq ir-riskju. Tista' tgħidilna x'inhuma f'dar rapport tista' tgħidilna xinuma dak li hu pożittiv u negattiv fuqhom daw iż-żewġ naħat għax il-prattiċi huma influenzati mill-kulturi tal-istati membri fil-fatt, allora tista' forsi telabra fuq dan u tagħmel paragun fuq il-filosofiji differenti fuq il-protezzjoni ta' użamma tad data grazzi xedow ieħor u attimiti. Le. Mela. Fernando mistoqsi oħra. Jiena nixtieq inkun naf dwar il-prova misterjuża illi memx ġudix ir-redress fl-Istati Uniti għalina l-Ewropej. Nixtieq inkun naf jekk hemmx ċerta eh, ċertu rekord empiriku illi juri li ċittadini Ewropej qed jitolbu protezzjoni fl-Istati Uniti u li ma jkollhomx din il-protezzjoni li jitolbu. U x'inhu l-paragun ta' dak l-effett daqshekk eh, stramp għat-talba ta' protezzjoni eh, ta' drittijiet fil-sistema ġudizzjarja tal-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Issa, Professor Bum, kjoġbok. Mela. Mela. Niprofa nwieġeb fil-qosor tajt il-kellima dwar paragonabilità ta' sistemi legali huwa pjuttost diffiċli biex nejdu din dan jorbot ma' mistoqsijiet oħra li tqajmu. jisna qed nagħmlu paragon bej l-arinċu l-tuffieq fil-fatt fl-Unjoni Ewropea hemm dritt fundamentali għal privatezza u protezzjoni tad-dejta verament huwa bil-kontra fin-naħa l-oħra fl-Istati Uniti ġifieri il-protezzjonijiet kollha li jeżistu huwa ċittadini tal-Istati Uniti. Kif qed huwa diffiċli tagħmel paragun, huwa diffiċli biex tqabbilhom il għaliex il-sistemi ġudizzjarji huma kompletament differenti. L-Amerikani dak li jagħmlu ġeneralment huwa li l-ambitu tal-leġislazzjoni tagħhom ikun ristrett, limitat. U aħna nittrattaw dawn l-affarijiet b'mod differenti ħafna. il-Judicial Redress Act u l-Freedom Act huma sam il-bidu limitati f'dak li għandu x'jaqsam ma' protezzjoni ta' ċittadini tagħhom. Dak li hemm differenti u dan huwa marbut ma' kultura u tradizzjoni. Allura, allura dwar il-mistoqsija ta' Solar Bed, il-valur ta' l umbrella Agreement biex ngħidlu hekk, l-Umbrella Agreement huwa marbut mal-Judicial Redress Act Amerikan u il-Privacy Act ta' ċittadini li ju implementati għawnek imma dinja parti zejra ħafna u hija limitata għal possibilità limitata ħafna għall-opportunità li tagħmel redress. Allura daw l-erba possibiltajiet kollha kemm huma legal redress huma pjuttost ristretti, limitati. Inti tista' sempliċement tgħid li kull ma hemm fil-flat u japplika għaċ-ċittadini tal-Amerikani. U xorta mbagħad ma jkollokx eh, paragonabilta' ma tistax tqabbilhom. Dwar mistoqsija l-oħra fuq l-approċċi differenti, iva, kif diġa bil-Ġermanis tajt il-kellima, l-ambitu tal-atti huwa ristritt ħafna dejjem, dejjem ristritt ħafna dinja kult differenza fil-kultura, qed nippruvaw aħna l-Ewropej nippruvaw niffaċċjaw daw l-affarijiet ka kull kasalieħ, hemm ħtiġijiet ta' proporzjonalità, ċerti testijiet li jsiru, huma um-, jirristrinġu dejjem l-ambitu l-applikazzjoni tal-liġijiet u dan waħda mid differenzi prinċipali apparti minn daw il-kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali il għal ċittadin tal-Istati Uniti il-privatezza jistaw jiserħu fuq din. Allura hemm differenza kbira u rekord empiriku fuq għal ċittadini tal-Istati Uniti biex jippruvaw ikollhom rimedji ġudizzjali fl-Istati Uniti jina kon daqxie jimdaħla fil-Cas Max qabel ma waslet wasal għal qorti u ma kienx possibbli. Ma kienx hemm tweġiba kull darba li provajna namlu nibatu ittra oħra, ġdejm ġiet lura, b'rimarka li aħna maħniex responsabbli saqsu l ħadd ieħor. Ma kienx possibbli li nsibu l-persuna tajba, l-persuna responsabbli, l-awtorità responsabbli biex twieġeb din il-mistoqsija f'dak fil-kuntest tal-infurzar tal-liġi. Grazzi ħafna, professur, għal-rapportijak u għal-prezentazzjoni u grazzi kollegi tal-li kontu daqsek konċizi dan ifisser li aħna ifrankajna ċertu ħin u nistgħu nagħmlu dak li aħna urejna eh, permezz tal-email illi nieħdu l-punt li jmiss li għanna rapporter li huwa Timothy Kirkop li ma kienx li ma setax jagħti l-aġġornament tiegħu dwar l-affarijiet kif huma sejrin laffariet fuq il-PN hemm naħba diffikultajiet ta' ta' trasport li kien hemm il-bieraħ. Sempliċement nixtieq eh, niverifika ma' Timiti jekk tix tagħmel il-PNR l-ewwel ejva. Eh, mela, issa ħanieħdu il-prezentazzjoni dwar l-affarijiet kif huma fuq il-PNR u minnajr iktar dewmien ta' żmien nitlob lis sur Kirkov biex jgħidilna x'inhuma l-affarijiet kif d-dajjin. Grazzi ħafna verament, President, għal darbo ħan niskuża ruħi tal-li ma konċ ma'kom il bira fuq il puntu l-agenda l-biraħ minħabba diffikultajiet mal-Ewropa fit-trasport. Issa, Jiena ħanati l-affarijiet kif il-umma l state of play, state of play fuq il-PNR. L-ewwel ħaġa għat trialogu li issa qed jisiru bil-ħames skeda li hija skedata l-għada għamilna ħafna progress fuq kwistjonijiet u jiena għandi fiduċja li se jkollna ftehim tajjeb minn din is-sena. Qed inserraħ ovvjament fuq l-appoġġ tal-kollegi tagħna fil-Parlament fil-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill biex aħna naslu għal dan u nittama l-kooperazzjoni tajba bejn il-gruppi politiċi kollha tista' tissokta kif diġà għamlet sissa. Nixtieq nisħa, nsemmi fej qegħdin bħalissa fuq il-kwistjoni l-iktar prinċipali l-ewwel fuq titjiriet fl-Unjoni Ewropea u għacċar illi aħna rridu ndaħluhom fl-ambitu tad-direttiva stati membri jemnu li daw it-titiriet għandhom jiġu inklużi minħabba l-ġlieda ta' kontra terrorizmu u anka eh, minħabba eh, diversi atti ta' kriminalità biex nkunu ktar effettivi fi ġlieda kontra dal-kriminalità u jekk l-istrument ma jiġix adottat malajr, allura l-istati membri se jċedu fuq kull possibli ta' sistema normalizzata tal-PNR u joħolqu is-sistemi nazzjonali tagħhom b'regoli diverġenti li jinkludu speċjalment fuq il salvaguardi tal-protezzjoni tad-data. F'ċerti stati membri, President, 80% ta' data ta' titjiriet li tinġabar hija intra Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew ovvjament għadu mħasseb fuq l-inklużjoni ta' daw it-titjiriet intra Unjoni Ewropea u it-taħtit ta' għadhom għaddejjin. Fuq kemm jinżamm fuq għal-perjodu kemm jinżamm tinżamm din id-dejta din hija kwistjoni li hija sensittiva ħafna u diġà hemm diversi pożizzjonijiet differenti fost it-tliet istituzzjonijiet matul id-diskussjonijiet matul il-negozjati. Wara ħafna u ħafna diskussjoni jina nemmen illi mixin lejn kompromess, illi jista' jkun aċċettabbli. Il-Kunsil fil-bidu talab ħames snin u <laughs> il-parlament tal-apal 30 jum. Allura, ovvjament, għanna bżon kompromess ma' żewġ naħat imma kull ħaġa li naqblu minna minna ħatijaj għalmenu bħala rapporter irrid ikun proporzjonat u tnax il xar jew iżjed fl-opinjoni tiegħi ma jistax ikun jiena pjuttost determinat u jiebes fuq dak il-punt, President. Issa l-ambitu ta' direttiva għanna diġà diskutejni għadin. Il-Parlament riet lista maluqa u iqsar u din ħatibqa priorità naħa tal-Parlament u għalija wkoll bħala rapporter. Id-diskussjoni dwar il-lista ta' reati u dwar jekk indax ninkludux jew le e, transnazjonali ħat is-sokta. E, il-proposta tal-Parlament li ndaħlu PNR minn operaturi ekonomiċi li mhumiex carriers issa li dawn l-operaturi ma kinux imdaħla fil-proposta tal-Presidenza għal kompromess għaliex dan ħadd joħloq sfidi tekniċi għall-Istati membri. Il-Kunsill irid jevita li jimponi pis amministrattiv u xogħol xogħol żejjed lill-Istati Membri hemm tħassib ukoll li d-dejta ma tkunx ta' kwalità tajba biżejjed fl-istess ħin l-Istati Membri jridu jevitaw problemi ta' sigurtà, security gaps. Għal din ir-raġuni l-Kunsill qed jipproponi approċċ pass pass. Dawn jistgħu jittestjaw l-affarijiet taħt eh, regoli nazzjonali u għabbażi ta' iktar provi imma fil-futur il-Kummissjoni lesta tikkonsidra din bħala għażla imma trid iż-żmien biex tara l-affarijiet kif isiru skambju automatiku ta' informazzjoni skont l-artiklu 7. Aħna diskutejna dan l-artiklu 7 dwar skambju automatiku ta' informazzjoni propost mill-Parlament Ewropew. Il-Kunsil ma' maċċettax li jkun hemm skambju automatiku bejn il-PIUs. Kummissjoni u komissjoni u istituzzjoni oħra irridu jassiguraw li jkun hemm proporzjonalità u ħtieġ għal dan. Imma President, rridu nassiguraw li aħna definitivament qed nassiguraw li skambju ta' informazzjoni li tkun taħtieġa din hija kwistjoni taħra importanti jekk ħajkonna strument li jkun effettiv kif ukoll ta' valur. Skambju ta' data PNR mal Europol Ovvjament jien nixtieq nara r-ruol b'saħħtu fil-Europol fid-direttiva. Il-Kummissjoni tkellm tħoss li hemm bżonn ikun hemm kompatibilità fuq il-bażi legali taħt regolament nej. Ir-relazzjoni bej il-PNR u il-pakket ġdid ta' pakket tal-pakket tad-data. Ta il-teħdidiet għadhom għaddejjin dwar dan. Il-Kunsilj proponi li nagħmlu referenza dinamika għal leġislazzjoni ta' protezzjoni ta' data f'dan f'direttiva dwar il-PNR. President, xi ħaġa li jiena minix ħan nagħmel kompromiss fuqha hija mekanizmu ta' revizjoni robust u b'saħħtu. Għandna bżonn inkunu nafu l-leġislazzjoni ħan nkunu ħan adottaw taħdem u li tkun effettiva u li topera b'mod effettiv wara perjodu raġonevoli ta' żmien. U fuq kollox, assolutament fuq kollox, President, ridu nassiguraw il-ħtiġijiet tal-sentenza tal-Qorti Ewropea dwar iż-żamma tad-dejta jidru tider f'dik il-proċess ta' reviżjoni. Fuq dawn jiena determinat inżommiebes u importanti ħafna. President, dan huwa fil-qosor l-aġġornament tiegħi. It-trialogu li jmiss huwa għaskeda tal-għada u jina determinat u nittama li nistaw naslu għal ftehim li l-maġġoranza tista' tappoġġja. <clears throat> Grazzi ħafna. Uh, colleagues, normally in a, a report... Grazie. fuq eh, ma nix mistoqsijiet għanna shadows u għanna zewġ kollegi u tlieta li talbu eh, jitkelmu. Ma nix bizzejiet ħin u għanna punti uħrajn importanti fuq l-agenda jina nishtiq nistaqsikom jek tistaw xtajdunna issa għajdu li issa biex nkun istana l-lista għajdu li issa u bekna la l-lista. Mbatt wara titolbuni xiktar għal-mikrofonu. Zommu idejkom mollin. għomx. Naturalment mux għall-assistenti da ma japplikax. Dana biex inkun nistan bat inkun nistaw nitrattaw anki l-argumenti l-oħrajn, il-punti l-oħrajn fuq l-agenda. Tajjeb, tistaw tniżlu jdejkom issa. Mela kull membru ma nistawx nerġaw namlu dibattitu sħiħ fuq il-PNR. Mela tkellmu fil-qosor kemm jista' jkun. <laughs> Jekk tridu, tistaw tamlu, tistaw tam terġaw tgħaddu id-dibattitu kollu, però e provaw tkunu konċiżi. Sur vos l-ewwel. Raw nishtiq nirringrazzja tal-xogħol eċċellenti tar-rapporter u dan juri li aħna għatanna differenza fl-opinjoni tagħna. Jiena kont pazjenti f'dawn is-snin kollha, però meta weħed is l-urġenza rridu naslu għal ftejim u nixtieq illi il-kollegi kollha jaħdmu fl-imkien biex niksbu dan il-ftejm. Grazzi, signora Sipov. Grazzi. Jina fejmt li il rwol ta' rapporter kien li kellu mandat, li għandhom mandat, un bat jers u jaħdmu lejn dan il-mandat. Però, hemm Eh, staqarriet tal-Konsil illi iħasbuni xiftit. U urġenti li dan eh, naqblu fuqu, mux issa fl ħar ta' Deċembru u f'Jannar, imma mill-aktar kmini possibli. Kien hemm skadenza ta' sentej, eh, imma anke jekk jiddum 15 nkunu domna wisq. Fuq il-pakket tal-protezzjoni ta' data qed nagħmlu progress li hija ħaġa tajba u naturalment dan se jkollu anki l-effetti tiegħu fuq il-PNR u mbagħad ma nifhimx kif eh, nista' dawn huma teddidiet meta jadunna li ek ma nintaqgħux ek ma naqblux kemm jista' jkun l u bat l-istati membri se jagħmlu huma dawn il-PNR. Imma l-istati membri huma obbligati bil-pakket tal-protezzjoni tad-dejta. U dan ma jimxux skont dak li smajna menant il-Kunsill. U nittama li r-rapporter jimxi skont dak li nkunu ftemna fil- fil-parlament. Albrecht, grazzi Jena nishtiq najt illi fitlet testi ma kienux inklużi il-titiriet ġol Europa u ma nistax nifhem għaliex issa eh, għandhom jiġu inklużi fil riżultat ħari. U għadna kif smajna f'dan eh, f'din l-awla studju li referi anke għal kazistika tal-orti u dana uh, u dan jfakkarna fuq il fat li anki l-orti għalet illi il-żamma ta' data miex kompatibli ma' drittijiet fondamentali, allora rridu nizguraw illi anki din it-talba tal-orti tiġi implementata fid-direttiva. Grazzi. Sur Diaz de Mera. Grazie. jina għadni nasal u nishti napoġġa il-ħidma ta' Sur Kirkhoff. Aħna kollha nafu li Sur Kirkhoff għamel servizz għal Renju Unit u għall europa bħala ministru u għalek il-grupp tiegħu i propona u aħna poġġajna li huwa jiġi rapporter fuq il-PNR dan huwa strument utli ħafna u neċessarju. Biex il-forzi tal-ordni jistgħu jgarantixxu s-sikurtà u jiġildu kontra il-kriminalità. Jiena naħseb il-Parlament jista' jerfa' responsabilitajiet tiegħu skont U dana għandu jkun proporzjonal mal-teddida. Aħna għanna nkun responsabli dan u rajnih, u aħna leġislaturi u l-ċittadini għedin iħarsu lejna b'attenzjoni. Mela jena napella illi il-kollegi kolla jappoġġew il-ħidma ta' Sur Kerkhoff. Il-ħidma hija tajba ħafna u nistaw burġenza nivvotaw favur PNR Ewropew qabel l-aħħar ta' sena possibilment. il-kriminalità qed timxi ħafna iktar malajr minna. U għal din raġuni għanna nifmu il-żvantaġġ li għedin fih. Personalment u għal-grupp tiegħi għajdija priorità. Esa Anna Gomez. Jien nishtiq nistaqsi lil Kerkop jekk jistax ikun iktar speċifiku fuq il resistenza fuq il-non-carrier economic operators. Dana jirrigwardaw il-charters u l titirit privati? Illi eh, mandom xaħtu d-dejta jew se jkunu eżentati daw? U x'se tkun l-valur ta' PNR jekk eżentawom? Grazzi President, din il-kellima l-oħra. Neringrazzja l-Sur Kerkhop, kif għamel anki il-kollega Dias de Mera. U u se jkollu dejjem l-appoġġ tiegħi mill-bidunnet u, u se nkompli anki. u jgħidilna il-kwistjoni tal-applikazzjoni urġenti inti taħseb sur Kerkhop? Illi nistaw naġlu għadi fil-qasam tal-verifiki, tal-test. Dawk illi eh, qed jippruvaw iżommu l-PNR tagħhom u jixtiequ jżommu anki u jixtiequ jesperimentaw fuq metodi ġodda. Mbagħad kellim anki fuq sena waħda u xejn iktar iktar minn sena. U forsi tista' tkun inqas minn sena. U anki il-titjiriet ta' ġol komunità jiena naqbel miegħek għalix attualment jekk l-istati ikomplu bil-PNR tagħhom sensibu ruħna fl-istess situazzjoni li kena qabel. U fl-aħħar l oristen Grazzi li ringrazzja l-Istur Kurkov ta' rapport ottimista tiegħu u tal-fat li u għazgur li l-gruppi kolla jistaw jaħdmu fl-imkien anki jekk kena dibattiti kbar għax aħna jistanna kolla l-lan komuni u nittamaw nistaw nimxu l-qoddim bil-pakett kollu kemmu aħna dana qed nagħmluh u nistaw verament niksbu lan biex nizguraw illi il-bilanċ bejn is-sikurtà u drittijiet bażiċi Jena però ma fimċ fuq dak li għat fuq il-referenza dinamika għal pakket ta' data protection. Ma nifimx xinija din il-referenza dinamika. Jena jidirli li konna għedin etnimxu tajjeb meta kellna direttiva f'posta u l-PNR u dawn kolla huma pjuttost koerenti u jistaw isostnu e, e, e, Eh, sistema b'saħħtu li jaħdem tajjeb. Sur Kerkhoff, tixtieq tirrispondi? Iva, grazie. Nirrispondi għal xi ħud, ma forsi jkollha kemm huma għax inti taf li dan huwa proċess li emisnajna li mxejna fuq u hemm kwistjonijiet komplikati u għadhom qed jiġu konsidrati, allora jiena ma rridx eh, najt minn qabel x'se jkunu riżultati. Jiena diġà tkellimt fuq eh, fejn naħseb li nistaw ners u nejxu xin u fuq oħrajn li ma nistawx. Per eżempju, il-kwistjoni tal-periodu ta' zamma, jiena nishtiq anki nisħaq. Jiena fil-kommenti tiegħi qatt illi Il-proposta kifini tal-zamma għal periodi għabel masking minn min ħames snin sa 30 ġurnata. Diskutejna ħafna u ħafna fuqa u jina fl-opinjoni ti għaj wasalt għal konklużjoni u naħseb anki il-Parlament u l-kollegi jaqblu illi il-proposti il-proposta ta' 12 xar jew iktar ma nistawx naċċettawhom għal ħafna raġunijiet. U jiena naturalment qed nimbotta kemm nista hija sitwazzjoni diffiċli għax anki l-kursill huma determinati u qegħdin huma qed jiġġieldu biex iżommu 12 xar jew iktar. Nista' ngħid li jiena qed nagħmel kemm nista' biex iżżomm il-pożizzjoni tagħna. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni oħra tal-non-career economic operators, hemm differenza ta' opinjoni u anki barra minnaw fuq l-obbligu għal per eżempju eh, titjiriet charter u oħrajn. Għonek eh, kull stat għandu opinjoni differenti. Jena għonek dak li etnara huwa Eh, niprova nara jekk approċ pass pass eh, l-autoritajiet jistaw jamlu verifika f'dawn l-osma jekk din ħaġa possibbli jew hekk hemmx bżonn li jkun hemm obbligu u qed issa nistenna li kolli minant il-presidenza xinija fl-opinjoni tagħhom l-aħjar pożizzjoni li jistgħu jersqu lejn il-Parlament U nishtiq insemmi wkoll iva l-kwistjoni tal-żmien. Jiena ħadd ma jista' jakkużani li li li qed nipprova naġġel. Minkejja it-teddidiet u l-problemi li għanna bħalissa fid-dinja li e- e- e- li jimbuttaw il-politiċi li jaġixxu malajr, jiena wkoll politiku u u kelli x'naqsam u koll ma' kwestjoni ta' terrorizmu kif intkom għattu, għaw persuni hawnhekk li għandhom esperienza diretta, pero għadni naħseb illi natu reazzjoni immedjata għal kwestjoni tanke kuma gravi u seri u urġenti. Eh, ma din l-inizjativa eh, waqt li qed niddiskutu fuq rajna l-attakki ta' terroristu, però aħna iva jiena tkellimna għal ħafna żmien fuq kwistjoni li issa qed tasal eh, eh, fit-tmim tagħha u forsi issa nistgħu eh, nilħu ftehim ma' istituzzjonijiet oħrajn. U jien qed nipprova nirrifletti l-pożizzjoni tal-Parlament, grazzi. Mera l-aħħar trialogu għada. U Umbat, nisimaw xie se jkun il-rizultat fuq dawn it-trialogi. Grazzi li rapporteru anki li l-kollegi li tkellmu fil-qosor, issa l-punt li mis li huwa rapporta sur Kerkhop l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq il-prezentazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni fuq e, eh, l-situazzjoni attuali fuq il-rilokazzjoni tal-hot tal-persuni mill-hotspots, reġistrati mill-hotspots. Nistaqsi l rapport kiri kirix jagħmel xi kummenti inizjali għabil ma nasemgħu mingħand il komissjoni iva. President mhux sendum ħafna peress li jena diġà tkellimt eh, biżejjed eh, fuq punt wieħed u ma nixtieqx eh, anki nitkellem fuq kwistjoni oħra. Ma hija kwistjoni importanti dina wkoll il-rapport fuq relocation bla dubju se jkun rapport eh, ta' sfida għal kulħadd. Għaliex reċentement aħna kien aktar problemi bis-sikurtà milli bil-migrazzjoni, però dan m'għandux eh, jirrifletti fuq l-isfidi li għandna qudiemna fuq il-migrazzjoni. U dawn l-isfidi għadhom qudiemna ma sparexxewx. Irrida e kollha politika hija neċessarja hawnhekk biex nsibu soluzzjoni u relokazzjoni hija waħda mis-soluzzjonijiet. Bħala rapporter jiena naf x'inhuma l-għanijiet li nixtiequ niksbu. L-ewwel net għandna bżonn ta' mekanizmu illi ma jeżaċerbax il-fatturi pull. E, irrid e, ikun jaqbel e, mal-qafas legali u dan jinkludi anki il-kontrolli tal-frontiera u Dublin Eh, eh, kwalsiasi ħoġa ġdida għanda tkun għanda tiġi konsiderata bħala eh, bħala sistema li taħdem u miex soluzzjoni infallibli. Anki bħala rilokazzjoni biex is-sistema taħdem l-laki kollu tal- tal-azil għanda taħdem tajje, u rilokazzjoni taħdem fil-futur jekk ikun hemm fiduċa. U jizveċini ngħid li hemm fiduċa m'hemmx evidenza ta' fiduċa attualment. Iridu e, nħarsu lejn dan il mekkaniżmu niprovaw nitalmu. Iridu nkunu onesti il-sistema ta' rilokazzjoni ta' emerġenza mhux qed jaħdem tajjeb bħal ma konna qed nittamaw u għanna bżon ta' qafas ħafna iktar qawwi minn dak illi kellna qoddimna sissa. Dal-mekanizmu għanna bżonnu biex nkunu nistaw inħarsu lejn konsiderazzjoni toħrajn, resettlement, redistribution, appeals, returns, eh, finanzjamenti, integrazzjoni, kontroll tal-frontieri u l-proċessar tal-applikazzjoni. Dawn huma kollha elementi li jridu jaħdmu b'mod holistiku. U ma nistawx naġlu fil-deċiżjonijiet tagħna biex ikonna implementazzjoni effettiva. Dawn il-miżuri għandhom ikunu eh, eh, soluzzjonijiet mhux biss għal din il-kriżi attwali, ma anke għal qualsiasi kriżi li nistgħu inħabtu aħna wiċċna magħha. Fuq il-żmien eh, smajt li l-SND u l-IPP u gruppi oħrajn talbu li jkun hemm approċċ ta' pakett. u jien għal daqstant lest naħdem mill-qrib ma' Sinjura Gjom fil- ġimat li ġejjin biex naraw kif nistgħu nikkooperaw. Nittama li se jkolli rapport lest biex nkun nista' nippreżentaħ lil kumitat fil-bidu ta' sena id-dieħla. Grazzi. Issa minn il-Kommissjoni. Grazie. Il-proposta il kommissjoni Grazzi. il proposta il tal kommissjoni ġiet adottata f'Settembru fuq il-bażi ta' artiklu 78 il huwa emenda għal regolament ta' Dublin. F'Settembru wkoll kien hemm żewġ eh, ġawra eh, daħlu fis-seħ żewġ eh, proċeduri ta' relokazzjoni. U din il-proposta irridu narawa f'dan il-kuntest. U għala qed niproponu afas permanenti a rilokazzjoni. L-artiklu 78 illi ġi użat għal dawn il-mekanizmu ta' emerġenza huwa validu biss għal situazzjoni ta' kriżi meta jkollna ħafna migranti f'daqqa. U biex mhuwiex qafas legali suffiċenti għal għal situazzjoni permanenti u għem biss għal situazzjoni ta' emerġenza. Kenna l-impressjoni anki li kaħna nibbażaw ruħna fuq 78-3 nkunu għedin ninterferixxu fuq dan eh, fuq l-emerġenza. Eh, għalix għandu għax il-stati membri huma eh, responsabli. Għal daqstant irid ikun hemm qafas illi e, e jkun validu għaż żewġ sitwazzjonijiet ta' Dublin u anki tal-artiklu 78. U dina hija raġuni li għalli għamilna din il-proposta. Allora, x'tinkludi il-proposta? L-onet seta delegata biex il-Komissjoni tibda il-mekanizmu ta' relokazzjoni minn stat membru jekk il-Komissjoni tara li l-istat membru għandu problemi seri. U xi tfister problemi ta' kriżi, situazzjoni ta' kriżi. U fi situazzjoni permanenti edin anke eh, situazzjoni iktar konkreta mill-kontesta mil 78-3. Din is-sitwazzjoni tiġi aċċertata mill-Kummissjoni jekk il-kriżi tant gravi e li tagħmel pressjoni estrema anki fuq sistema eh, tal-azil imħejja tajjeb li taħdem skont l-aspetti kollha rilevanti tal-aki. U bat, il-Kommissjoni għandha wkoll tinkludi tħares lejn il-numru ta' applikanti fis ċur ta' qabel, kemm żdiedu dawn iċ-ċifri meta nqablu ma' snin preċedenti u n-numru ta' applikazzjonijiet per capita fl-Istat membru fil-sena u nofs preċedenti. Biex jiġu, biex konem rilokazzjoni, il-Komissjoni għanda għanda tħares konsidera il-numru ta' applikanti per capita fl-Istat membru fl-aħħar sena u nofs, il-kapacità ta' sistema tal-azil tal-Istat membru u l-parteċipazzjoni tal-Istat mem tal membru eh, eh, f'inizjativi ta' solidarietà preċedenti. Għal daqstant il-fat li l-Istat membru ħasem f'miżuri ta' solidarjetà preċedenti se jittieħdu f'konsiderazzjoni. Il-proposta anki tinkludi ċavetta ta' distribuzzjoni bazata fuq fer erba kriteri, 40% popolazzjoni, 4% eh, GDP u l-komplement umbat għal kriteri korrettivi eh, bħal numru ta' eh, nis li jitolbu laġin per capita u skont il-rata ta' għat fl-istat membru. L-ambitu tal-mekanizmu dana se jkun applikabli biss għal nazjonalitajiet li għandhom medja eh, fl-Unjoni Ewropea kollha ta' arfin ta' asil ta' iktar minn 75% biex nagħtu l-ibgbar garanzija possibbli għal l-istat membru ta' uh, rilokazzjoni biex ma jkollux uh, migrant illegali imma eh, li kollu eh, persuna li huwa eh, li jista' jkollu l-azil. U importanti anki li najdu li hemm miżuri ta' komplementari, roadmap, u peress li għedin fil-kuntest ta' Dublin dan jista' jkun marbut mal-artikolu 33 il-mekanizmu ta' ġestjoni tal-krizi. Proċedimenti huma l-istess tal- bħal artiklu 78.3 u u jirreferu anki għal l-introduzzjoni li għamli sur Kerkhab. Il-mekanizmu jiprevedi eh, regola biex tamel eh, prevenzjoni għal ċaqli sekundarju. U dina hija din li l-istati membri għandhom obbligu li li jirriternaw eh, eh, stat membru li sparixxa u dana għandu imur lura fl-istat membru ta' rilokazzjoni. Umbat, eh, aħna għanna niksbu esperienza bil-mekanizmi ta' dan il-mekanizmu u fl-aħħar nistaw ngħidu li bħalissa għedin fi kriżi vera illi qiegħda tistabilizza s-sistema ta' Schengen kollu kemmu U għal din raġuni l-Kummissjoni tħoss li għandu jkonna għafas legali konkret li għandu jkun il-regolament ta' Dublin u għalek aħna għamilna din proposta. Grazzi. Grazzi. Nista' nisma' mela forsi kemm kelmtejn eh, mill-presidenza fuq eh, il qadatwali jekk joġbok. Iva, Sur President, Sinjuri, eh, Deputati, grazie tal tajtun il-kelma, sempliciment eh, nishtiq ngħid li fuq eh, il-ħidma għabbażi tal-proposta tal-Kummissjoni għal mekkanizmu permanenti ta' relokazzjoni, aħna qed ngħidu aħna qed nagħmlu ħidma <laughs> teknika. Iva, jena kont ħani darbok biex zon fil-qasir, imma <laughs> imnalla, imnalla maċċek għax kienet tkun eh, taċċajt eh, mela naħseb li l-membri jistgħu jagħmlu eh, il-konklużjonijiet tagħhom analista twila ta' interventi u allura issa hija nisimgħu mill-Leazo għandna sux Kembri li jibrifjana fuq l-operazzjonijiet li jem fil-Greċa fl-Italja ċertament ħajkunu punti ta' interess li xandna membri prezenti hawnhekk għal dan il-punt kollegi nishtiq nkun naf eh, min ixti intervjeni għal dan il-dibattitu. Eh, Senjura Jatova, eh, sempliciment għollu idejkom jekk intom tixtiqu titkellmu ħalli mbagħad nista' nadil il-kelma li sox kembri skużawni naf li tadjanti imma aħjarek. mela kollegi ħana la l-lista, l-lista diġa twila, Nista' magħluqa, ġveri ħadd ma jkun jista' jitlob il-kelma eventwalment. Jekk jorbok sur Kembri. Grazzi, Sor President, Onorevoli Membri, grazzi tal-istudentuna dan il-dibattitu tal-li biex naġġornawkom fuq dan il-mekanizmu ta' regolazzjoni fil-Greċja u l-Italja, naħdmu flimkien mal-Kommissjoni u stakeholders oħra biex kemm jista' jkun niftħu dan il-proġett jek tistaw taraw eh, min u eligibli għal relokazzjoni eh, prezentament eh, dan huwa bazat fuq il-kriterju ta' 75% għal lotja ta' ħarsien internazzjonali prezentament għanna Sirjan l-Eritrej mill-Iraq u mill-Repubblika Afrikana Ċentrali hemm ukoll nies illi mandomx state, imma illi għalunna illi eh, huma qegħdin fujħet minn dawn il-pajjiżi li għadni kif semmejt xi fatti kważi 35.000 relokati mill-Italja, 63.302 relokati mill-Greċja u 54.000 illi eh, tqedu fil-pula għal relokazzjoni eventuali kif tafu hemm l-Izvezja fost oħrajn illi talbu biex ikun parti minn dan il-proġett l-implementazzjoni tkun mifruxa fuq sentejn u nista nassigurakom illi l beneficjari ġew kollha reġistrati u teħdulhom l-impronti ta' swaba. Nistaw Naddu għal-slajd li jmiss, xinu rwol tagħna. Tistaw uh, tarawħ dan l-istampi u għenet niprovdu informazzjoni fuq eh, l-izbarki li jisiru għannies li jistaw kun eligibli dal-proġett nispiegaw l naqra xinu l-proġett ta' lokazzjoni kif ukoll l-informazzjoni fuq il-proċeduri ta' zile l-ewwel stampa hija t-tim tagħna f'Lesbos li kienet jagħmel din it-tip ta' ħidma mbagħad hemm ir-reġistrazzjoni aħna nappoġġjaw u nwieżnu lill istati membri bil-proċess ta' applikazzjoni għall-azil, mbagħad hemm l-eżerċizzju ta' matchmaking ta' tqabbil per nies eligibli jiġu allokati ehm, għal pajis illi korrispondi l-iktar għal-jom. Imbat il-tlu u l-wasla ta' dawn il-personi. Prezentament għanna nies lokati f'numru ta' postijiet, taraw il-ħospos tal-Italja, per eżempju Lampedusa, Mbaħt, nies fil-Esikanja f'Agreġento fejn hemm primarjament reġistrazzjoni nies f'Milan, Ruma u Katania. Ħa ngħidilkom naqra għalfejn sewġibliet ta' Milan u Ruma fi Greċja għandna nies f'Lesbos u fil futura għarib fl-RTF fil-Fateni. Mil-mappa tistaw taraw li l-hotspots operazzjonali u dawk fl-aħmar, bl ahmar mbagħad għandna Kjos Samos, l-erosu Kos dawn għadhom ma fetħux għalhekk mhumiex ħomor fl-Italja għandna beduza operazzjonali u mbagħad l-ħospots l-oħra Trapani, Pozzallo, Agusta, Taranto illi għadhom qed jiġu pjanati. Pala jazo tlabna għal 176 l-espert, anzi fil-fat tlabna 374 u sissa indbatu 176. Prezentament għanna bejn 30 persuni skjerati peress li l-ħosbos kolla mux miftuħa prezentament nistaw rejdu li personali li għannu għabizzejiet. Importanti u koll l f f'moħna li realtajiet fl-Italja u fil-Greċa varjaw ħafna minn Allura importanti li konna approċ flessibli. Dan huwa sempliċement eh, biex nurikom eh, numru ta' esperti eh, li l lilna għalfejn konna mixin biex li kixliki, eh, sfidi kbar, nafu li l-hotspots eh, mux kolla operazzjonali, eh, hemm ukoll sfidi loġistiċi fejn fjer, per eżempju, linja tal-IT fi gżira remota, nuqqas ta' uffiċi, ma nista' nibqa' sejjer hemm ukoll eh, ċertu eh, reticenza eh, naħa ta' nies li ma tantx ixtiequ jkunu parti minn dan il-proġett. Allura importanti li nipprovdu kull informazzjoni possibbli u nispjegaw lil dawn in-nies li qed lhom l-aħjar alternattiva. Għax qed nippruvaw nagħmlu wkoll biex eh, nerbu dawn is-sfidi. Eh. L-ewwel net qed eh, nifokaw fuq flussi li huma lil-lin mill-ħospa għalhekk għanna nies melana, per eżempju, għawnek għet nindirizzaw nies li daħlu f'Pozzallo u se jisabu fl-Italja ta' tramuntana tal-Italja. u nippruvaw nikrodom f'dan il-proġett. Jekk japplikaw qed nippruvaw eh, li jkollna uffiċċji mobbli fuq il-gżer kollha tal-Greċja biex eh, nkunu nistgħu naħdmu eh, f'dawn il-postijiet kim se jkun f'qasir żmien qed nippruvaw naraw li konna teams mobli naraw naqra fejn qed isiru l-iżbarki u allura ħsibna li konna teams mobli bħal per eżempju f'Ruma meta jkun hemm l-isbarki in-nies li jkunu hemmhekk jistgħu jiġu mobilizzati ftit sigħat. Il-flessibilità dejjem tibqa' kruċjali f'kull approċċ li nieħdu. Hawnhekk xi ftit ċifri tan-nies li ġew relakati s'issa kif tistgħu taraw u kif spjegajt qabel iċ-ċifru mhumiex daqshekk kolja, imma diġà kien hemm eh, xi stejjer b'suċċess eh, din hija storja ta' familja li aħna segwejna u ma ġew reġistrati lesbos fil-Greċja. Il-proċess kollu eh, mir-reġistrazzjoni sa post il-ġiet tagħhom fil-Lussemburgu fejn it-tfal tagħhom diġà dew morru l-iskola kien biz ġematejn. Dan kollu juri kemm dan il-programm jista' ikun ta' suċċess jekk il-partijiet kollha jaħdmu flimkien fi spirtu ta' solidarjetà. Grazzi. Grazzi ħafna. Ejja naddu dritt eh, għal-membri eh, l-ewenet biex shadows eh, għanna sur Ġerd, mena jisa minn naħa tal-EPP. Grazzi ħafna li sur Kirkop u grazzi u koll ta' din prezentazzjoni grazzi u koll il-Konsil l-oħrajn għal dan il-kontribut ta' Din u l-ewwel skambju fuq din il-proposta nafu li hemm ħafna xogħol li eh, għaddej fu ehm, dawk eh, refugjati ġifiri 40.120.000 li rridu ġiju relokati mill-Italja u mill-Greċa. Jena sfortunatament kont disappuntat mill-fat li eh, aħna ma konuxu involuti skont il-proċedura ta' deċizjoni. Eh, nistaw natu tal-inqas il-parir tagħna u naħsbu li kull tip ta' mekanizmu ta' relokazzjoni permanenti bħala kol leġislatur għandu jinvolvina. Nemmen li jem opportunitajiet gbar eh, f'din eh, f'dan is-settur politiku eh, dan ċertament jitfa' responsabilità kbira fuqna, importanti li kemm jista' jkun inħabirku li nkunu flimkien voċi waħda nixtieq inħeġġeġ il-kollegu naqbel ma' sur Kerkop illi qal li m'hemmx Silver Bullet memx ħaġa li ħasolvi eh, kollox. Eh, nafu li diġa ħafna aspetti implementati eh, fil-politika migratorja Enna il-hotspots u meta wahda ħares lejn il-prezentazzjoni, ma nafx nasib mażiċ l-ottimizmu tiegħi f'dan ir-rigward qed hemm ħafna iktar xi isir. Naħseb illi dan kollu jista' jaħdem meta aħna jkollna kriterji, benchmarks u elementi speċifiċi. U naħsbu li dawn kollha sissa u ma nieqsa nafu x'ħaj jiġi kalkulat imma pereżempju ma nafux jkun eh, qed jikkonstituxxi influss pereżempju. Bħal eh, direttiva tal- ħarsien temporanju li għaxħaġa sabiħi hija vera, ma naħseb bħal dik bħal dal-mekkanizmu li għanna hawnhekk ħaj spiċċaw affar fuq li xkaffa. Nixtieq eh, ngħid li qed naħdmu fuq eh, din il-proposta eh, meta l-Kummissjoni proponiet reviżjoni elaborata ta' regolament ta' Dublin illi wassal għal revizjoni ta' dak li illi diġa għanna. Allura din il-proposta kif tidħol f'dan il-proċess ta' revizjoni? Imbagħad il-fatt li wieħed jadotta mekkaniżmu ta' rilokazzjoni permanenti. Nafu li jem mekanizmi taħt l-artiklu 78-3. X'jistgħu jkunu l-elementi f'din il-proposta illi skontom il-Kunsill jippreferi juża dan il-mekanizmu permanenti iktar milli il- mid-deċiżjonijiet eh, ta' relokazzjoni ta' kriżi. Unaddu issa il-kelma li sinjura dalli. Grazzi u koll l-Sur Timothy Kirkop għal rimarki li għadda introduttorji biex um, naraw kif ħanaħdmu minn issa l-qudiem fuq dan id-dossier. Bħala um, soċjalisti u demokratiċi aħna nqisu dan id-dossier leġislattiv bħala wieħed importanti ħafna fil-politika kollha Ewropea għall-ażil u l-immigrazzjoni. Nemnu aktar minn qatt qabel, anki wara li rajna l-preżentazzjoni tal-lum, li neħtieġu azzjoni konkreta u iva rridu naraw soluzzjonijiet proposti u fir-realtà. Għalxejn ikun hemm qbil fuq il-kunċett ta' rilokazzjoni jekk dan jibqa' biss kliem fuq il-karta u ma jimmaterjalizzax. Illum smajna li ġew rilokati 159 persuna. Ferm ferm il-bot mill-ammont totali ta' persuni li suppost għandna pjanati li jiġu rilokazzati. U għaffat li l-ammont ta' immigranti lejn l-Ewropa qiegħed jiżdied u ma jagħmilx sens li jkollna pajjiżi li jippruvaw jitfgħu din il-problema taħt it-tapit u jinjoraw kwalunkwe soluzzjoni u jħallu lil dawk il-pajjiżi li huma l lar milquta jaqtfu waħedhom. U hawnhekk xtaqt nirreferi wkoll għal dak li intqal mill-EASO mistoqsija lis sur Kembri, inti għamilt referenza għal dan il-fatt ukoll, imma kemm huwa importanti rwol tal-Istati membri minn dak li qed taraw u kemm jistgħu jagħmlu iktar biex dan il-proċess kollu ikun aktar suċċess U xtaqt insemmi malar xi ftit punti li għalina huma importanti. L-ewwel li dinja realtà li mhijiex se tisparixxi mill-lum għall-għada, il-numru ta' refuġjati se jkompli jiżdied fis-snin li ġejjin u għalhekk huwa importanti li s-solidarjetà tintwera bil-fatti u mhux sempliċement b'dan il-kliem u nemmen li dan id-dossjar jagħtina l-opportunità li npoġġu fil-prattika il-prinċipju ta' solidarjetà bħala prinċipju inkluż fil-liġi b'mekkaniżmu li jista' jidħol fis-seħħ b'mod awtomatiku. U minn ma naqqas mill-importanza tar-regoli ta' Dublin, il-mod kif dawn ir-regoli ġew formulati huwa taħsara għal prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea u l-kriżi ta' refuġjati ta' dawn ix-xhur uriet li r-regoli ta' Dublin fir-realtà ma jaħdmux. Fil-fatt fil-dawl tal sfidi li għandna qudiemna illum hemm bżonn ta' politika serja li verament iġġib u tbiddel l-affarijiet. Nemmen li rridu mmorru lil lin mill-proposta li ppreżentatilna il-Kummissjoni u li fċertu istanzi hija vaga ħafna. Irridu nkunu speċifiċi u mhux vagi fi kliemna. Pereżempju d-definizzjoni ta' kriżi għalija hija waħda vaga ħafna u anki l-elementi li jridu jittieħdu konsiderazzjoni. Għalhekk minnaħa naħa tiegħi nħares il qudiem lejn ix-xogħol li se nagħmlu flimkien ma' rapporter u shadow rapporters fil-ġimgħat li ġejjin u nittama li rnexxilna naslu għal xi ħaġa li verament tista' tagħmel differenza. Grazzi. The Audi Shadow is Cecilia Wickstrom. Grazzi, issa. Cecilia Wimstrom illi jew koll xeda oħra. Grazzi, Sur President, grazzi. Naħseb illi rajna stampi ta' sew importanti u anki ċifri importanti eh, l-istorja ta' suċċess ta' rekolazzjoni ta' 31 ruħ eh, mill-Greċja jiena fil-fatt kont hemmhekk preżenti meta ġew relokati u tassew kien storja sabiħa ma nasab li 31 ruħ eh, huma ftit l-għada l-aħbar infirxet illi min nies li ġew relokati kien hemm oħrajn li eh, kienu ġejjin fuq dajjes eh, fuq il-gżejjer Griegi eh, u band oħra u għadda il-messaġġ li jiva tajjeb li imorru l-Lussemburgu kulħadd xta imorru l-Lussemburgu minn dawn in-nies ma nafx nasib irridu situazzjoni sitwazzjoni fejn pereżempju il wet il-Prim Ministru anzi tal-Estonja għalli li eh, huwa xtaq xtaq ehm, li jilqa n-nies eh, ma <laughs> kolli ngħid li eh, il-messaġġ tajjeb irrid ehm, irrid jgħaddi n-nies sfortunatament illi qed nitkellmu dwarhom huma niżdajfa u allura ma jridux eh, ma jridux eh, jerġgħu jispiċċaw fl-istess eh, nasa rridu naraw naqra illi serħulhom moħħhom dan il-proċess ta' relokazzjoni ma nafx forsi jista' jkun hemm psikoloġi psikologi jew kellha nies li jintaqgħu magħhom illa li huwa tassew importanti li ma jirċivux informazzjoni zbaljata u għal kontrarju niprofaw nrawmu il-fiduċja fil-qalb ta' dawn in-nies. Fl-aħħar mill-aħħar nafu li għanna 160,000 il-persuna li trid tiġi relokata u u vel-veloċità li mxin bija, dan kollu ħajaħdinna 75 sena, issa kemm ma tiġri ħaġa drammatika u nixtieq nkun naf eh, eżattament ma l-miżuri li intom għandkom maħsuba għar-relokazzjoni, mhux biss eh, persuna 15 jew 31 persuna, imma numri kbar ta' nies, eh, eluf Mbagħad nisemmi punt ieħor illi aħna mistaġba dwaru fl-Iżvezja ftit eh, ġematilu eh, aħna eh, naxena nillokaw nies fabriki fiskejjel ġviri irnexxina nitfawlhom saqa taħt rasom imma hemm ukoll nies oħra li ma rnexxiniex intuhom saqa fa ew issa xi twaqgħda magħna. Il-kesħa ġiet u ma nistgħux Nindirezzaw din is-sitwazzjoni. Allura, x'inhija sitwazzjoni, ehm, x'inhi huma l-alternattivi biex nirrolakaw dawn in-nies fl-Iżvezja l bnadi oħra tal-Ewropa u biex intikom idea aħna għandna għexieren ta' eluf kull ġimgħa li deħlin. Issa sempliċiment eh, tbaxxew minħabba il-miżuri drakonjani illi aħna ħadna. Imma kollox ma kollox is-sitwazzjoni hija diffiċilissima. Aħna tlabna għal dan xarilu. Ġara Grazzi. Issa, Signora Skalke għal ħodor pala Shadow rapporte. Grazzi. Jena koll nishtiq napoġġa dak li għal l-kollegi li tajjeb li konna din il-proposta, ġifiri meta jkunna miżuri u mekanizmi bħal dan, ċertament aħna rridu nilaboru volta kol-leġislatur. Aħna mhux qed ngħidu li rridu nxeklu xi tip ta' riforma ta' regolament ta' Dublin, imma għal kontrarju rridu narbtu dawn iż-żewġ proposti fl-imkien għal fl-aħħar mill-aħħar dak li għandna qudiem ħajjejn ukoll fir-riforma tal-Dublin. Aħna bħala ħodor nappoġġjaw dak li għandna qudiemna, importanti wkoll li nħallu d-deċiżjoni għal meta ikun hemm eh, emerġenza f'dan il-Komissjoni fejn eh, tiftħinna l-bib ukoll li jista' jkun hemm xi linji gwida magħna. Ma nafx eh, naħseb eh, ma redux inħallu f'idejn li sati membri li jkun unanimità fosthom fuq il-mekkaniżmu ta' akkwaljenza temporanja, ma nix nħallu mal kontrarju għas li konna situazzjoni ta' krizi mbagħad ikun tar twis. Naħseb li rridu nejdu illi il-threshold eh, ta' 75% huwa u l-ewis eh, rridu eh, nejdu illi u arbitrarju Em grupp importanti l-Afgani li kważi laħu l-75% huma esklużi u dan ifisser li hemm ħafna Afgani imweħla fil-Greċja illi allura m'għandhomx ma jistawx japplikaw għal dan il-mekanizmu ta' rilokazzjoni. Eh, nixtieq ngħid li dawn għandhom jenataw status ta' refuġjati u għandhom jiġu inklużi għalhekk f'dan il-mekanizmu ta' rilokazzjoni. Punti ieħor huwa li ma rridux ngħidu lil dawn ir-refuġjati applikaw l-ewwel għall-ażil u dan wassal mm, għal ħafna pis amministrattiv imbagħad inħalluhom jistennew l għaliex m'hemmx il-loġistika kollha u allura jispiċċaw imwaħla ġifieri eh, naħseb aħjar inħafu s-sistema u jkun inqas pass intermedjari u barra minn hekk jekk inti ma tixtiex tapplika l-azil fl-Italja u fil-Greċja li li xtaf li inti eh, diġa ħatkun. Eh, allora, ma nafx għalfejn eh, tapplika jew tiġi sforzat tapplika l-azil hemmhekk meta mbagħad xorta ħat tapplika band oħra. Importanti ħafna koll illi li għażel kollhom biżejjed nies fil-mifruxa fil-punti differenti anke fil-hotspots nafu li l-hotspots qed ħafu ħafna l-proċeduri, eh, dak kollu li qed tagħmel Frontex huwa tajb imma fl-istess ħin qed irid eh, il-ħin kollu meħtieġ biex jispjega f'jaħdem il-mekkaniżmu ta' relokazzjoni x'benefiċċji joffru diversi pajjiżi, għaliex mhux kulħadd eh, pereżempju forsi jaf x'tista' toffri Lussemburg jew kellha pajjiżi oħra u dan kollu jirrikjedi ċertu ħin. Imbagħad naqbel li rridu nippruvaw nipprevjenu li jkun hemm movimenti sekundarji dak li aħna għamilna pereżempju fuq ir-rapport ta' relokazzjoni ta' emerġenza, però naħseb li l-approċċ u wieħed ħażin meta tgħidu l-prijoritajiet ta' refuġjati jridu jittieħdu in konsiderazzjoni. Ma qed tagħmlu xejn biex tipprevjenu movimenti sekundarji, naħseb dik dik dak huwa muftieħ biex nevitaw dawn it-tip ta' movimenti, rridu naraw per eżempju il-ħelit lingwistiċi, il-rabtiet soċjali, familjari li għandhom. Rridu naraw li jkunu kontenti, eh, no, biex u bat nevitaw li kollom movimenti sekundari. Naħseb dan, wasala għall-inqas pis amministrativ, U eh, inqas ukoll ksur ta' drittijiet ta' refugjati Eh, ħafna drabi nisimaw l-autoritajiet jgħidu iva tistaw tagħtu eh, eh, affarijiet in kind. Imma naħseb illi il-fatt huwa illi aħjar jekk nippruvaw nivitaw dawn il-flussi sekundarji. Importanti wkoll irridu naraw ir-refuġati xejdu per eżempju ngħidu jasal xi ħadd fl esbos u ngħidu l usma relokazzjoni hemm bżonn xarejn. Issa mela allura fuq dak il-ftit li għandek fil-but f'dawn il xarejn eh, ma dak li jkun probabbilment jgħidlek le marriċ, eh, ġifieri rridu nindirizzaw din il-problema, mbagħad eh, jaħta permettu li l-aħħar sentenz l-aħħar mistoqsija li lix ċert fuq dan. Iva, l-istati membri jħallsu l-flus biex eh, jiġu rilaxxati mill-obbligu għal sena. Għandkom esperjenza Dan għandkom percentaċ tal-GDP dan qed iwassal biex l-istati membri jaqdu l-impenji tagħhom iva jekk joġobkom, ħaffu il għaliex għandna ħafna kelliema, rapport importanti vera. Imma jekk joġobkom kollegi għodu attenti għal-ħin. Imbagħad l-FDD Laura Ferrara. Grazzi President huwa ta' pjaċir li biex nibda minn dak li għal dottor Xkembri fid-diskors tiegħu ġifri kollox jaħdem jekk kulħadd jagħmel e, il-biċċa xogħol tiegħu fi spiritu ta' solidarjetà. Dan huwa l ispirtu tal-solidarjetà li sal-ġurnata tal-lum e, għadu ma jidirx 14 stat membru biss ta' disponibilità tiegħu għal rilokazzjoni għandek allura madwar 3200 u 160 elf immigrantu ta' kważi 130.000 ruħu koll fl-Italja u li għal-jom u evidenti għallura daw figuri juri li dan il-pass kif għal Junker ukoll illi aħna għadhom dawn huma figuri li juru il-miżura ta' emerġenza. Allura xieġ ħajġri bil-mekanizmu obbligatorju jina naqbel ma'kom fil osor il-responsabilta il responsabilta il l tal-biraħ ma' Dr. Xkembri jenna parteċipajt fil-Kozak ta' kull sena u kena u dimna diversi deputati minn diversi stati membri fuq is suġġett tal-management tal-flussi migratorji. Kienem blok totali, kienem rifużjoni totali eh, b'saħħa kbira minn naħa tal-istati membri għal possibilta illi kunem impożizzjoni, mekanizmu eh, ta' bil-fors għall-immigranti u l-kwoti obbligatorji l-kull pajis jieħu u huma sbdew jisejħu eh, dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà eh, permezz ta' sovranità ta' kull pajis u li bdew sejrin jgħidu li l-Ewropa ma tistax <laughs> timponi fuq il- E, fuq il-pajjiżi membri dan l-obbligu. Allura irrid nibbaża ruħi fuq fuq il-bażi fuq il-dajta attwali u fuq il-sentiment attwali irridu naraw xanna fil-futur e, u fuq il-futur eh, pjuttost pessimista jena u naqbel mal-kollega Skeller fuq il-perċentuali tal-75% naħseb li tkun ħafna ħjar innaqsuh eh, sa 70% forsi biex nkunu nistaw natu l-possibilità li l-migranti oħrajn eh, li ġejjin minn pajjiżi terzi oħrajn biex ikunu jistaw jiġu rikollokati kwa għatnama referenza jena l-Afgani, un bat anki il-fat li eh, maġewx eh, previsti anki possibilitajiet oħrajn eh, ċoħe illi jkunem anki flussi oħrajn tal-migranti fl-Unjoni Ewropea. For... Grazie, allora, grazie u koll tal-eżamiet fil-qasir. Naprezza ferme, kollegi. Mela, sur depre, ġerri, jek joħġbok. Grazie, Sur President. Tamalajra. Jena federalist Ewropew għalura e solidarjetà bejn l-Unjon bejn l-Istati membri eh, u dim il-problemi hija mhux biss għażla ma wkoll obbligu eh, m'għandi problema bit-tempistika din il-proposta. U jiena nistaqsija kuwiex pertinenti eh, li konna dibattitu fuq mekanizmu permanenti meta naraw il riżultati ridikolu ta' l-ekkim sejħa relokalizzazzjoni tal-160.000 ma nafx jena fejn da solidarjetà Ewropea, jena nistaqsi li l-nifsi, partikolarment meta naraw xin l-opinjoni pubblika fuq suġġett f'ċertu pajjiżi hemm eh, proposti li żgur li għandhom iktar suċċess eh, u oħrajn li għandhom iktar ċans li jiġu blokkati f'mument jew ieħor rivieri din il-kustjoni ta' tempistika hija ta' sew importanti. Dak l-ewwel punt. It-tieni fuq dak kollu li qed jingħata Naraw naqra per eżempju riżultati reġjonali Franċiżi fi xħaj sarfu. Irridu irrid ikonna viżjoni politika globali tal-migrazzjoni. Ma flak noqogħdu eh, nifokaw fuq dan il-mekkaniżmu sur Kirkop għaliva mill-kontrolli tal-frontieri esterni, il-politika ta' ritorn, imma ċittadini mhux qabdu jibilgħu kollox, irresqulhom eh, xi ħaġa u daqshekk Hemm żewġ punti mbagħad li eh, ma tantx eh, f'dan il-mekkaniżmu. L-ewwel net eh, deroga deroga u jena messax messax nifhem. Mbagħad hemm il-limitu wieħed ta' 40% u l-ieħor ta' 75%. fil li ma jistax ikun hemm iktar minn 40% tan-nies li jistgħu jiġu eh, rilokati eh, fuq ixe bazajna dan. Eh, Għalla li xekk wieħed jara kemm hemm nies fi situazzjoni attwali li jistgħu jibbenefikaw minn dan il-mekkaniżmu ħajkun hemm evalwazzjoni meta nqablhom pereżempju mal-migranti ekonomiċi dak l-ewwel punt. Imma t-tieni illi jiffastidjani iktar huwa il-fatt li hemm nies li ħalsu eh, eh, multa ta' 0.02 fil-mija u eh, ma nafx ġveri sna t-nejdu l isma bejn tnejn għazlu li mtqum il-kom l-inqas jekk inti ġveri t-qum l inqas <laughs> illi tħallas il-multa flok ċetta numru ta' migranti, allora għadha preferi tħallas il-multa. Redikola din jekk trid tażel bejn 0.02% ta' multa flok 3000 refuġjati għaliex il-kriterji diġà ġew definiti, dak li jkun ħajamel dak li iktar jaqbillu. Issa jekk hemm madwar xar pajjiżi li ħa jippruvaw eh, japplikaw għal din id-deroga, eh, eh, ma nafx feħaj speċaw, speċjalment dawk illi ma ġewx minn stati membri oħra, dan il- mekkanizmu allura li għanna u u ħajuħloq ħafna problemi u situazzjoni diffiċli bejn dawk il-pajjiżi li jaċċettaw is-solidarjetà għal kontrarju ta' dawk illi jaċċettaw li eh, jipreferu l-but. Grazzi, Iva. Grazzi ta' riflessjonijiet tiegħek issa il-delegat li jmiss. Iva, Sur President, il-mekanizmu ta' relokazzjoni ħaj applika biss għal dawk in-nazzjonalitajiet eh, illi eh, biex ngħidlek ir-rata ta' qabess eh, il-75% ma dan kollu nazzjonalitajiet għandhom rata ta' rikonoxximent li tvarja minn sat membru għal ieħor u allura il-possibilità ta' persuna illi tenata ħarsin internazzjonali tiddependi sa ċertu punt <laughs> fejn jidbatu Nishtijan kunna naf għabazi ta' xiex dawn id-deċizjoni tħajsir u minn min. Punt ieħor brafta ma' dan fuq dawk li feċu għazil, iva, uħut jafu li ċertu pajizu miktar attrajnti mill-oħrajn, bosta raġunijiet, nasib li ċertu tip ċertu kol persuni għet għazil u ma kolli iktar minn u minn aħrajn, dawn il-preferenzi kif eh, kif ħajaffetwa l-proċess ta' teħida deċiżjoni u ħajaffetwa u eh, imbagħad kif ħajaffetwa dan kollu il-movimenti sekundari ta' dak kollha involuti fir-relokazzjoni. Issa Senjura Skeller qalet li eh, kemm jista' jkun irridu nagħtu konsiderazzjoni dak li għandna, imma Eh, nafu illi il-preferenzi personali kienu dawk li waslu biex eh, numru zaħir ta' pajizi jaċċettaw eh, it-talbiet kollha jew dawn in-nies relokati fil-waqt li oħrajn m'għamlu xejn. Issa, senjur jgħatimme. Grazzi, ħan nitkellem bil-Bulgaru. ħafna mill-punti diġa' għajmu nishti eh, sempliciment nsemmi eh, tlet punt importanti xorta wahda qabel waqafna s-sajf aħna approvajna il-mekanizmu eh, tal-elokazzjoni temporanju kien ta' sew diffiċli biex na jiġi approvat mill-istati membri ma' l-fajrita li mhuwiex implementat. Ma nistgħux naċċettaw il-figuri ta' nies relokati. Issa l-mistoqsija tiegħi allura hija kif kif ħan ikkonsideraw l-interferenza li hemm bejn il-mekanizmu temporanju u dak permanenti. Rridu naraw ehm, dan il-mekanizmu temporanju għamel għal dawn il-160 il-fruħ ġew identifikati, nafu wkoll li minn sajfla u situazzjoni bidlet mod drammatiku, tkellimna dwar ħafna nies, għafna zieda fil-wasliet fl-Italja per eżempju u x'ħan għamlu b'dan in-numru ta' nies li ġew akkumulati għanna flus kbir ukoll ta' nies fil-Balkani tal-Punent x'ħan għamlu dwarhom bdejna ntellaw fences u dan ta' sewħol problemi per eżempju għal Greċja fil-Mekka fil ħol ta' mekanizmu bħal dan irridu eh, naraw li jkun hemm ukoll hotspots fil-pajjiżi minn fejn jiġu dawn in-nies eh, jidher illi ma nistgħux nindirizzaw dan il-fenomenu waħedna u wkoll fuq it-tibdiliet mistennija fir-regolament ta' Dublin irridu naraw kif dawn it-tibdiliet jorbtu mal-mekanizmu permanenti ta' relokazzjoni. Grazzi. Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Għabel ma nibda nishti eh, l-ewenet eh, ngħid eh, li naqbel ma dak li għal rapporteri Sur Kirkop. Aħna rridu nitalmu mill-proġett pilota ċertament. Imma fl-istess waqt għandi ċimistoqsijiet. mistoqsijiet minn dak li jazo il rapporta il-deċizjoni ta' revokazzjoni e, għanna deċizjoni tal-Konsill li jtejt li jekk ma jemx reġistrazzjoni dak li jtefettex l-azil jieġi esklus mill-proċedura ta' relokazzjoni. Imma madana kollu mem lebda informazzjoni fil-fajl tal-azil jekk xaħat daħalġ minn hotspot jew le il-files semmu biss data ta' wasla u mux il-post ta' wasla, delegazzjoni NVA hija ta' sew ċara jekk ma jkun hemm reġistrazzjoni m'għandux ikun hemm drittijiet minħabba in-nuqqas ta' rieda ta' da' kollha interessanti aħna ta' sew ħankomplu nisħu fuq l-obligi li hemm f'dan it-test leġislattiv. Issa fuq ir-rapport uh, tal għaza aħna jew jiena kontat nisma u ħat żewġ punti ewlenin nifhem li mhux kull ħaspot uh, huwa kompletament operazzjonali u nistgħu nifmuħ dan illa li uh, hija jasfida loġistika ta' barra minn Ma minħabba dan, intom għattu li uh, li eh, il-flussi ta' relokazzjoni allura ħajġu eh, effokati l lin mill-hotspots, eh, ma nistax nifhem dan kif jaħdem fil-pratika, kif se sarra f'dan kollu. Jekk għandek dawn il-relocation streams barra mill-hotspots, allura inti tkun qed propju teqret lan oriġinali tal-hotspots. Ma nafx, inti ettejt eh, ġifiri eh, illi ma jistax ikonna dawn il-ħospos iktar illa li eh, il-loġistika jekbera berawis ma nistawx nimmanġawa irridu nifmu eżattament ċet nejdu b'ħospos u jekk in-nies jistaw jizgirċaw jistaw jibbajpasjaw din is-sistema allura tassew irridu nikkonsidraw kollox. Il-proċess ta' rilokazzjoni ħajspiċċa kważi impossibbli biex jiġi implementata. Fl-aħħar nixtieq inwieġeb għal dak il għalet il-kollega Keller, kieku eh, nejt xu f'dinja ideali għali, eh, iva, mbaħna ma nejt f'dinja perfetta u ideali għali, eh, kieku nsegwu l-ġaka tijak, iva, ċertament li nistaw natun nies lazla. Imma dan ifisser li l-istess pajizi li diġa għandhom pis eċċessiv mitfuħ fuqhom, per eżempju fl-Ewropa ta' Tramuntani u kellha tal punenta ħajerġgħu jirċivu l-om il-pis, ġifiri. Eh, ejja naraw illi konna mekanizmu illi jaqsam il-pis bejn tramutan u nofsinar l ponent l-vant. Irridu imma ikonu pragmatiċi u pratiċi f'dan l-approċ. Grazzi issa, onorevoli Sipel. Beginning uh, that we had to close the list uh, we're hopelessly over Iva, jħirrobkom eh, janħaffu li jux tassew, tassew, għadin tajte. Eh. Kera ma li Iva, grazie, eh, Sor presidente. Jena soltu napoġġja mekanizmu ta' regolazzjoni permanenti U naqbel u kolma ma dak li għal sur Kirkop li mizura u għada għatma tista tkun dik li solvi kollox rridu naraw l-istampa kolla. Il-problema tija hija li eh, mux qed nara u ma nax forsi jitwaġiba tal-Kunsill li indikazzjoni ta' dan. Ma nistax nara kif il istati membri tas-sew qed jimpenjaw ruhom biex eh, indirizzaw l-aspetti kollha ta' approċ ħalistiku. Ġifieri eh, issa għanna madwar 140, 140 refugġat relokat b'kollox. U nista' niftakar moċar li ftit wara l-Konsell ħabbar illi sal-aħħar ta' novembru tal-inqas għandu jkun hemm relokazzjoni ta' 40,000 <laughs> irrefuġjata. Minn dawn l-40,000 issa għandna kemm 140 proset. Allora, kif nistennew li eh, mekanizmu ta' relokazzjoni li għanna affarijiet eh, ħajjitiebu eh, sa smajna dwar eh, fatturi eh, li jgħal l-pull factor li jista' jintensifika l-affarijiet ma nafx xini l-ġeda fis-serja raġuni jew forsi jew forsi il-fatt li fil-Ġermanja jisom eh, qed eh, imorru fl-Eden ma naħsibx eh, ma naħsibx naħseb li il-verità hija li aħna ma konniex qed ninteressaw ruħna dwar l-eruq tal-problemi ġifieri partikolarment il-ġlieda fis-Sirja biss konna interessati li l-kampijiet ta' refuġjati fil-Libanu fil-Ġordan kienu mimlija serħomhom għazbistajna il flus li l-UNHCR biex naraw li tal-inqas ikollhom bizzejiet ikel. Għaw issa qed ngħidu qed niddibattitu fuq dawn il-pool factors, għaw issa ma nafx, redikoli għall-inqas kelma li nista' ngħid. Naħseb hija tassew um, tal-biża' naħseb e jena, ħanaqblu fuq mekanizmu bħal dan meta e, meta ħadd iktar ma jkun irid jidħol, illa li aħna qed nibnu il-fences, qed nibnu qed nagħtu ċwievet lill-Turkija u lill-pajjiżi Afrikan u permettew li ngħid li aħna ma nagħtux biżejjed flus biex niġġieldu il-problemi fl-eruq tagħhom e, fil-pajjiżi Afrikani. Irrit ngħid illi dak li qed nagħmlu huwa ridikolu li nixtieq nara huwa messaġġ ċar mill-istati membri li ejva, eh, mhux biss ikunu lesti eh, biex eh, jibnu l-fensis u jagħtu l-flus lill oħrajn biex oħrajn jindirizzaw il-problemi, le jien rrit nara sinjal ċar li huma lesti jerfgħu responsabilità tagħhom biex jieħdu refugjati, in-nies li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni u l-gwerer u mbagħad tassew nkunu nistgħu nagħmlu progress fuq miżura li tittieħed fuq livell Ewropew. Grazzi. Eh, Brigitte u Sassur Kirkosa. Grazzi, eh, Sur President, jena ħan nitkellem bil-Grek. Grazzi, eh, Sur President, għandi zewċ mistoqsijiet eh, l-rappresentant tal-Kommissjoni, l-ewel fuq eh, l-40% ġifiri il-massimu ta' talbiet ta' zil fl-axar seċċure u din miex xaħġa li nari u rritnejt għaliex hemm xejriet differenti hemm konċentrazzjoni ta' refuġjati pereżempju li qed jistennew preżentament li jiġu relokati. Imbagħad hemm dikjarazzjoni ma nistax nifhem kif per eżempju għarar f'żona partikolari jista' jfisser li persuna ma tistax tilqa refuġjati fiħdana fir-rapport teazo 150 eh, familja ma 50.000 ruħ eh, diġa waslu eh, ftit żmien. Hemm ħafna nies li qed jistennew illi jiġu rallokati u aħna provajna naħdu l-affarijiet fidejn mintom x'qed tagħmlu. Ċertament jekk trawmu l-fiduċja fost il-refugġati, allura iva jibqgħu U tassew għom parti minn din is-sistema, imma tassew tħossu li l-istati membri ħajkun jistgħu jimmaneġġjaw din il-kriżi jekk ikonna nies fil-hotspots dawk huma l-uniċi nies illi eh, ħajjiġu relokati kif eh, suppost. Imma ma nafx għanna nis li għat jaslu forxutna li mumiex għet jiġu messi għal mekanizmu ta' kontroll. Lebda wieħed. Iva, sentenza wahda minn ħati għak senjora Gomez, mux ektar. Iva, nefem il-difikultajiet li li għazaw mandomx il-mezzi u l-personali, ma konsidraw l-implikazzjonijiet għal pajzi bħali li għalu li huma lesti li jilqaw l lesti li jilqaw.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 Eżis eh, kollegi, eh, naf li eh, ħafna nisiridu jitkermu għet nara naqra <laughs> xie jamlu komitati oħra. Aħna ċertament għanna punti importantissimi, ħarsu lejn l-agenda raw naqra xanna fuq il-mejda. Contributions, the contributions are excellent people. Hemm kontributi eccellenti. Imma Eh, vera, ma, ma nistawx il-laħqu ma dak kollu eh, illi eh, għanna u d-dimna. Jekk rrokkom sempliciment kunu disciplinati, l-issa tal-kellija ma tispiċċa għat. Jena għadna għat ma raj dibattitu daqsek intens fil-parlament. Jena realizzajt li vera, f'ċertu moment kelli nibdan għacċat l-affarijiet minn fuq l-agenda. U ma nishtiqx illi naljena nis minn diskussjoni sempliciment għalix ma jkollhom xħin għal-kelma. Ġviri, vera, vera eh, nistaw naljenaw, vera nistaw nitbidu ftit mill-agenda ma marriċ illi nitfaw ħafna punti eh, barra. Ma insomma, nishtiq sempliciment narafkom illi eh, l-wieħed jevalwa situazzjoni miex daqshekk faċa. Allora, grazzi għad-disciplina tagħkom użommu dan f'maħkom. Mela, presidenza jekk kummissjoni jekk jorbok tista' twieġeb għal dak il-punt li tresqu lilek. Grazzi. Ta' diskussjoni kellha ħafna elementi li san nistudjaw fiktar dettall. L-ewwel punti in qed inqasħar diversi mistoqsijiet dwar il-mekkaniżmu u l-rifugġati li juqodu l-ura mill jipparteċbaw fi skemi ta' repatriazzjoni u ta' rilokazzjoni. Din l-iskema ta' rilokazzjoni miex volontarja. Din hija differenti mill-sistema rima għal Malta li maħadmiċ tajjeb Dan huwa importanti ħafna li riluttanza minnaħta rifugjati għanna nelbuwa u importanti ħafna s-suċċas ta' dan il-mekkanizmu ta' rilokazzjoni li huwa u li aħna konsekwentement nimplementaw din id-deċiżjoni u implementazzjoni sħiħa tfisser li qed jittieħdu l-marki ta' swaba meta niġu għal mistoqsija ta' Sinjura Stevens kull migrant jgħaddi mill-hotspot ħadd mu konvint illi għanna l-hotspots fl-Italja u l-Greċja u ħatma jiskappa minnu u għandu jkun allura dal-mekanizmu mandatorju. Jekk ikollok movimenti sekundarji għandu jkollok return għal pajis membru oriġinali ta' qabel ġifiri minn fej jkun telaq. Din hija direttiva dwar ir-ritorni u qegħdin dwar ir-riżistenza tal parteċipazzjoni meta jkun hemm informazzjoni minn tar refuġjati imbaxxuha daw ir-refuġjati li jiġu li ġew rilokati jekk minħabba id-diaspora f'stati membri allura titmu f'ċerti stati membri nittamaw illi permezz ta' ċerti kanali u diaspora u rrieda li tmur ċertu pajjiż ħaddiħa tiżdied. U inġab eh, l-eżempju ta' l-ewwel rilokazzjoni għal Lussemburgu u kien hemm eżitazzjoni bi sempliċement minħabba kien hemm nuqqas ta' informazzjoni. Żewġ mistoqsijiet oħra minn għand żewġ eh, MPs differenti saqsew fuq il-kriterji. Dawn mhumi speċifiċi bżejt għandu jkun hemm kriterji iktar dettaljati. Ejjem poġġuha għajek. Aħna nħossu illi ħajkun hemm bżonn ta' ċerta diskrezzjoni jkun qatih diffiċli jekk fid-diskussjoni tagħna fiħdan il-Kunsell u dan dal-Parlament biex fl-aħħar eh, naqblu fuq katalogu fuq kriterji li jagħmluha possibbli għal sitwazzjoni fej eh, one fits all. Jista jkollok affarijiet differenti, divergenti, kondizzjoni divergenti, allura rridu nippruvaw nevitaw illi noħorġu b'katalogu li jagħti sitt soluzzjoni one size fits all ikun diffiċli ħafna semmejtilkom il-kriterji iva morna fil-proposta aħna naqblu mal-per capita u naraw id-daqs ta' stat membru speċifiku imma ħajkun hemm ċertu diskussjonijiet fuq dan il-punt fit trialogi li ġejjin ġiet mistoqsi fuq il-relakazzjoni għall iżvezja nista' ninformakom il kummissarju Apopolus il-bira kont fi Stokkolma u tkellimt ma l-Gvern Svediż u aħna bħalissa din naħdmu fuq proposta li aktar tkun lesta sal-ġimgħa d-dieħla. Ma nafx meta l il-komissjoni sa tiġi adottata imma aħna ġejna e, mitluba biex niżviluppawha fi perjodu qasir ta' żmien. Li sinjura kella u r-rimarki tagħha l-mistoqsijiet li għamlet jekk tkunx 70% u 75% tal-rikonoxximent din nistgħu eh, niddiskutwa fit-tul imma li rrid namilkom konxi tagħha huwa li huwa maħsub fid-deċiżjoni u fil-proposta ġifiri illi rati ta' rikonoxximent ikunu fissati skont id-dejta kull tliet li toħroġ mill-Eurodata. Miljur jkun hemm sitwazzjoni u mbagħad naraw aħna immaġinajna l-75% biex natu sigurta għolja l-istati membri li jem probabilta għolja l-istati membri li persuna riallokata tkun fl-axħar tkun dik li tfittex l-azil u tista' tingħata jew le l-azil, xi ħaġa li nistgħu niddiskutu iżjed fuq movimenti sekundarji naħseb il-koll taqblu dan huwa punt importanti ħafna li rridu niffaċċjaw. Il-Kommissjoni hija lesta li ta' tkonsidra e, biex tikkonsidra diversi ideat hemmhekk biex inkun ċar ħafna. Il-profili diġà qed jiġu ikkonsidrati li l-istati membri jistgħu jagħtu profili f'dal kuntest imma hemm raġuni waħda li ma naċċettawx persuna ġifiri ir-raġuni tal-aspett ta' sigurtà dan huwa msemmi wkoll minn membru wieħed li s-sigurtà huwa punt importanti ħafna fuq il-kwistjonijiet dwar flus aħna m'għandniex esperjenzi sissa dwar kemm u jekk l-istati membri blima forma l-istati membri għedin jużaw din is-somma waħda minflok ma jaċċettaw migranti Allura din idu niġu lura li aktar tard. Issa dwar il-punt li hemm 14 stat il-membru li għadini jipparteċipaw, nixtieq ngħid illi fost għanna periodu ta' sentejn għall-implementazzjoni, għanna ma prokonniex proponejna, imma dik kienet ħirġa fil-negozjati fil dan il konsil għax diversi stati membri illi mandomx E, rifugjati għalissa li ridu ċertu żmien biex jippreparaw l-infrastruttura neċessarja biex jintegraw dawn il-rifugjati. Allura aħna li iva kollox sew illi li ċerti stati membri sissa wedu rata ta' zero bħala rifugjati biex jaċċettaw f'pajjiżhom. Dwar relazzjoni bejn mekanizmu temporanju u dak permanenti iż-żewġ mekanizmi ta' emerġenzi wieħed ta' 160.000 suppost għandu jkollna f'dil kriżi il-mekanizmu ta' relokazzjoni li ta' rilokazzjoni li ġi bbażatu e, da skont l-artiklu 78 klieta. U l-aħħar punt li sur depuj u kif oħrajn semew il-threshold massimu ta' 40% jekk jagħmel sens dan jew le għadni kif spiegajtilkom għaliex aħna daħħalna dan id threshold illa għaliex kiku ma kenniex threshold allura mbagħad jekk xi darba konna nirrilokaw minn wieħed mill-istati membri l-kbar nispiċċaw figuri li jkunu wisqolin biex jiġu aċċettaw mill-bqija tal-Unjoni Ewropea u li ma jiġux implementati għalhekk użajna threshold biex inkunu żguri illi aħna u xinu l-kas nkunu f'pożizzjoni li kolna skema raġonevoli. Nista' nieqaf hawnhekk sur President, nispara li koprejt il-mistoqsijiet kollha. President, Iva, fil-fatt inti e, dort kull mistoqsija u ngrati ħafna għal Issa għammu fuq il-presidenza bida xej biza. Man darba ma nafx kif setajt. Grazie ħafna, Sur President. Iva, jena wasa s-sittar ta' ma kont fl-oħra tal konsil ma smajt ħafna affarijiet interessanti mill-interventi li stajt insegwi fil konsil li xogħol fuq relokalizzazzjoni għaddej mod parallel fuq il-mekkanizmi ta' arġenza għall implementazzjoni din hija l-ikbar sfida ġifieri li implementaw dawn iż-żewġ elementi eh, imbagħad għandna l-elementi eh, ta' kriżi u hawnhekk eh, din fl-istadju ta' ħidma inizjali, ġifier qed bdejna bin-negozjati u situazzjoni hija l-istess hawnhekk f'dan il-Parlament. U l-mekkaniżmu ta' urġenza Ma ta' sew diffiċli nitkellmu fuq l-implementazzjoni għaliex irid ikonna <laughs> implementazzjoni ta' mekkanizmu eh, meta għandna influssi eh, ta' barra minnaw, eh, influssi li jamontaw għal 21.000 persuna kull-jum fil-Greċja. U l għara ta' sew diffiċli biex il-konċett ta' se jaħdem għal kontrarju, pero għanna situazzjoni kontrarja fl-Italja fejn, per eżempju, manni għanna jem minn wasliet u għal għara ta' sew diffiċli biex anke l-għamek l-affarijiet jaħdmu sewa. Rridu naraw allura li konna mekkanizmu li jista jadattaruħu skont ir-realtà. Jena naqsam eh, il-punt ta' solidarita' Ewropea illi hawnhekk qiegħda tassew qed eh, provata testjata u naħseb illi ħafna u ma kunx dwar dan anke sur Morea se xi u tal-fatt illi ovvjament f'dan il-kunsill id-dibattitu ma kienx faċli ħafna. Mbagħad qalu li eh, iva ħafna mill-attivitajiet kienu maħsuba biex kemm jista' jkun jinelbu eh, il-flussi sekundari, ma jiena sinċerament naħseb l-idea kienet dejjem li kemm jista' jkun nirrelokalizzaw kemm jista' jkun nies, u mbagħad eventwalment nifokaw fuq il-movimenti sekundari, ma ċertament li jekk in-nies nilqgħu tajjeb ma naħsibx li l-movimenti sekundari ħajkunu l-problema u l-enija tal-Unjoni. Senjura Vikstrom fuq fl-intervent tagħha tkellmet fuq sitwazzjoni fl svezja u dan din ir-realtà ma se tbiddel kollox il għaliex qegħdin f'loġika ta' solidarjetà qed nitkellmu dwar pajjiżi pajjiżi destinatarju u aħna natuk raġun, senjura Vikstrom, li iva rridu nwieġbu kemm jista' jkun malajr għal din it-talba illi intom dejtu. b'ate hemm ukoll negozjati li aħna kellna flimkien fuq il-mekanizmu ta' kriżi, il-mekanizmu eh, li rrit jibqa. U rridu nistaqsu u koll fuq eh, kif dan ħajorbot ma' reforma futura ta' regolament ta' Dublin u sistema ta' Dublin ġifiri aħna. edan kollu bil-ħidma parallela tagħna mal-Parlament nisa ngħidilkom ukoll il-ġimgħa l-Ministrija tal-Migrazzjoni għandhom diskussjoni politika fuq il-mekkaniżmu ta' kriżi. Hemmhekk ħanetu konsiderazzjoni l-esperjenzi li kellna fuq ir-relokazzjoni mekanizmi ta' urġenza, naraw jekk kienu xtajbin, jew żiena, ma ħaniprovaw ħaniprovaw naraw naqra x'nistgħu nimplementaw Bħajer mod possibli, Ċertament irrid ikun iktar solidarjetà, ma solidarjetà mhux daqshekk faċli eh. il għaliex hemm asimetrija, hemm problemi li huma iktar mill-quta, eh, hemm oħrajn li huma pajjiżi ta' transitu, hemm oħrajn li huma ta' destinazzjoni. Eh. E anke l-flussi jistgħu jinbidlu skont is-sistema li aħna naplokaw għal frontieri esterni u kella interni, dan kollu jista' jinbidel minn moment għal ieħor aħna fiħdan il-Kunsill nipprovaw nimxu l-qudiem fuq diversi fronti anke l-lin mill-Unjoni Ewropea għalhekk nhar il-ġimgħa kellna laqgħa mat Turkija, jiġifieri naħseb illi sistema taħdem mod intern u estern, mod intern ċertament għandna l-mekanizmu ta' rilokalizzazzjoni. Imma il-Ministri tagħna ħa jkun qed jiddiskutu wkoll numru eh, ta' punti li qajjimtu llum, pereżempju eh, it-qabil ta' migranti, pereżempju għandna relazzjoni ta' fiduċja. Ċertament li huma ħajkun qed jikkooperaw magħna, imma tafu li dan eh, il-fenomen ta' rilokazzjoni huwa ġdita li hum jekk wieħed dak li jkun tgħidlu isma' ta' ajruplan jew mezz ieħor ta' trasport u tibgħatu x'imkien ieħor. Hemm komunikazzjoni sħaħa li trid isir, hemm ukoll il-fatt li jkun hemm biżjed kapaċitajiet kapacità ta' nies jew ta' riżorsi biex jilqgħu il dawn in-nies li għax inutli li inti tieħu deċiżjoni jekk imbagħad m'għandekx il-forzi kollha meħtieġa biex il-pajis ikun jista' jedegwa ruħu għal l-isforz li jkun wiet. Hemm fost il-pajjiżi li qed inkludu rwieħhom f'dan il-mekkaniżmu illi qed jipparteċipaw l-ewwel darba f'xorta bħal din illi din ir-realtà hija xi ħaġa ġdida lihom. Irridu naħdu konsiderazzjoni dan u koll illi din hija realtà Ewropea. Dan ma rridux ninsaħħas. Fl-aħħar messaġġ hemm progress li nistgħu naraw fil-Greċja fl-Italja issa. Ejja naprofittaw eh, rwieħna mix-xitwa biex eh, natu rankatura tajba sena d-dieħla. Grazzi għal kontributijak u koll kollegi. Fuq it-tini mis, it-tini punt, is-sur depre eh, għal illi lest illi jipposponir dan un ringrazzja għallura baqalna wieħed ieħor minn issa sa' sittaw nofs Forsi konklużjoni b'sentenza waħda. Grazzi ċer, nixtieq immis fuq xi żewġ punti issux kemm biet jitkellem. Punt li sar speċjalment mill-MP Wilstrom fuq l-informazzjoni li huwa importanti ħafna ħafna naqbel miegħek. Ta' finti li ovvjament mhuwiex f'interess ta' kontrabandisti umma u għafinti tar-rifuġjati tal-post fuq il-post għal għal għol tagħna li nagħtu dit tip ta' informazzjoni. U anka il-Kummissjoni qiegħda taħdem ħafna fuq strateġija ta' informazzjoni li ġiet imsemmija wkoll fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-JHA. Allura informazzjoni importanti ħafna xi jista' jsir aħjar mistoqsija ta' l-MP Dalli, jena naħseb li din miex kwestjoni li toqgħod ta' swaba imma hemm nuqqasijiet minnaħat kollha li għandhom forsi jiġu indirizzati anka kif issema mill-Presidenza anka il-postijiet fejn jiġu mill-quwa dawn in-nies anka l-ħin u żmien li għandu jkun qasir kemm jista' jkun u l-istati membri u koll irridu jamlu l-wedit tagħhom, il-pledges. Ixfri jiġifieri hemm ħafna nuqqasijiet minn kull naħa dwar il-hotspots u jekkux daw u xi ħaġa li ġew soprapassati le mhuwiex il-każ il-hotspots huma il-punti prinċipali ta' dħul tal-immigranti. Inti se tkun magħna l-punt li jmiss. Jekk ma jimputax għalhekk ħanwaqfek ftit hemmhekk. Grazzi għal darbohra li Gerard tal-kapacità illi iċedi għal punt 28 u morru għal punt 29 u nistkuza ruħi ma' sinjura Silvi Gijom. Ah, xġara, għet isaqs il-president. Timothy. Ah, Timothy. Timothy insejtu. President, huwa formalment neċessarju li rapporter biex juhu l-kalma il-kelma tal-axħar. Grazzi ta' dar kontribuzzjonijiet u żgur ħanoħroġ rapport li jirriflet b'attenzjoni dak li ntqal. Grazzi. U għat naħbib, qed jgħid il-President, naħseb dik tfisserifa. Skużani Timothy. Flaġla tiegħi jinsejt ndaħħal ir-rapporter. Et jajt il-President. Mela, kollegi kont ta' nistudja, kont qed niskuża ruħi ma' Sinjura Kijom. Punt importanti ħafna li jmiss dan l-aħħar punt il-proposta biex noħolqu lista komuni ta' pajjiżi siguri ta' oriġini mux senat introduzzjoni, mill-ewel ħan istedina titħol biex t-introduċinna s-sujġet, un-bat il-kommissjoni, kjoġbok Silvi. Grazie, Sor President, eh, nishti <laughs> nejdlek li t-kwetax eh, suġġett importanti ħafna, ħankun konġizu kemm jista' jkun u nħalli l-kelma lill-kollegi l-oħra. Iva, tkellimna fuq eh, smajna nzir kummissjoni semmi li għandha l-intenzjoni li taħdem fuq diversi testi, f'sens ta' kooperazzjoni, aħna nilqaw dan u Iva minna tana. Mela, għawnek għet t-tkelmu għafu eh, illi nkomplu biex xoltana dwar id-direttiva ta' għazil, eh, naħseb illi eh, dan jitkellem imisma l-idea ta' pajis ta' għazil, ma' koll l-idea ta' pajis, eh, pajis ta' oriġini eh, sikur, għet eh, nitkelmu dwar pajis fejn hemm paċi li għadejjema, memx konflitt armat, memx persekuzzjoni, memx ġliet. Allura nejdu li iva dan huwa pajis illi huwa joffri sikurtà li ċittadini tiegħu allura dak li jkun jista' jiġi ritornat lura f'dan il f'dan il-pajis. Din da, dan it-terminu ta' pajis ta' oriġini żgur huwa ċertament eh, sfida għal eh, dawn eh, għal dawn il-pajjiżi konċernati imma hija wkoll eh, importanti għal dawk li qed jitolbu eh, l-azil. Dan qed ngħidu għaliex eh, hemm l-aspett ta' sigurtà hemm it-talba tal-azil u kull każ jiġi evalwat għalih. U dawn il-ġejjien minn dawn il-pajizi eh, ta' oriġini zguri, eh, il-kas tagħhom jiġi evalwat kas-kas. Fu direttiva xtaqna ġi propost eh, approċċ armonizzat, hemm l-isti nazzjonali u rikas ta' direttiva fuq il-proċedura naħseb ħatejn biex ikun hemm iktar eh, qafas eh, l-affarijiet ikunu iktar strutturati. Hemm spjegat fid-dokumenti għaliex eh, ma kienx hemm eh, dan il-listi Ewropej ta' dawn il-pajjiżi, hemm ċertament eh, listi nazzjonali fit-12 stat membru għal dawn il-pajjiżi, hemm prassi differenti, xi kultant anke inkoerenti bejniethom skont il-pajjiżi konċernati, għaliex nistgħu nkunu jista' jkollna 16 sa 26 pajjiż involuti Hemm ukoll pajjiżi li jinkludew pajjiżi eh, bħal l-Istati Membri, l-Awstralja u nkella eh, kanada jew anke l-Ġappun, oħrajn eh, l-istijut li bl-istat għannis nies minn fejn ġejjin il-flussi ta' dawk li tolbu l-azil hemm oħrajn li jikkonsidraw pereżempju l-Ghana li huwa pajjiż eh, sigur eh, li eh, fil-waqt li oħrajn xejna fattu per eżempju il-Belġu deġidat li tirtira l-Albanija imma li tinkludi l-Kosovo. Al kontrarju l-Franza ftit ġimgħat qabel wassu għal konklużjoni kontrarja ġifiri zammew l-Albanija u irtiraw il-Kosovo ġifiri prassi ta' sew differenti fuq il-prassi leġislativa tal-Kommissjoni l-issa ta' seba pajizi fostom eh, l-Albanija il-Fajrom, il-Kosovo, il-Montenegro, Serbia, il-Turkija u oħrajn hemm xi kummenti oħra forsi fuq eh, oqsma oħra fejn nistgħu illi nistgħu naraw illi jkun hemm progress eh, u fejn irridu ninkludu l-stakeholders kollha xi kultant hemm eh, konfużjoni fuq it-terminu ta' pajjiż oriġini żgur, allura rridu naraw li fil-komunikati mal-istampa tal-Komissjoni l-affarijiet niċċarawhom Nissemma per eżempju pajis terz zgur, eh, ġifiri rridu naħdmu għarfu l-komunikazzjoni għaliex dan mhux it-terminu uffiċjali biex insejħlu hekk. Imbagħad it-tieni eh, ħidma t fuq eh, il-listi individuali u l-lista Ewropea komuni. Rridu naraw naqra x-nistaw niksbu fuq l-impatt armonizzat għabazi tal-proposta tal komissjoni kif dan l-impatt armonizzat nistgħu nsaħħuħ? xieġri eh, jekk eh, pajjiżi jishtiq jirtira mill-lista Ewropea xie xie pajis eh, u jekk dan ħajsir għabbażi tal ma kondizjonijiet imbatem hemm mistoqsijiet jom kella problemi fuq il metodologija li ħad intuża biex jiġu fissati dawl il-pajjiżi Naseb li l-leġislaturi rridu jaraw li eh, ikun hemm eh, kriterji verifikati. U rridu naraw li l-Kummissjoni tippreċiża l metodologija li huma lejun ta' informazzjoni, eh, nistgħu naraw xi eżempji mill-aktar fis, hemm ukoll bat buro ta' poċ ja jista' jintuża ma tassew nisħaq fuq l-importanza tal-metodoloġija. U allura nisħaq illi eventualment eh, għandi jkollna il-fra li jgħinuna kompatibilità ta' dawn il-listi ma' drittijiet fundamentali. Mbagħad fl-aħħar serje ta' interrogazzjonijiet fuq eh, l-adozzjoni eh, u l-użu tal-lista kif u xfatta ħan norganizzaw ġifiri dawk kollha laħ ikunu involuti f'dan il-proċess u anki fil-proċess ta' reviżjoni. Il-Kummissjoni eh, ħa tevalwa pereżempju żieda ta' pajjiż jew ieħor jew nkella ħa tissuġġerixxi emendi għal din il-lista. Irrid nisħaq hawnhekk illi konna kemm se jkun proċess imħaffef ta' reviżjoni. Dawn huma xi punti ta' riflessjoni li jiena xtaqt ir-resta. Thank you very much. Grazie ħafna Silvi hija verament ħasra u tadwejja illi nipoġġu dan il-punt il, il fl-aħħar parti tal-aġenda imma tkellimt verament tajjeb. Issa, sfortunatament fil-qosor, eh, reazzjoni fil-qosor, Mr. Kembri, biex tireġi xel dal-punt, un bat nieħdu l-Aġenzija ta' Dittijiet Fundamentali. Mela, li jasu, grazzi ċer biex jinnatikom ċerti fatti fil-diskussjoni u koll. Jek naraw il-figuri għal-Balkani tal-Punent, ma importanti għal din il-kamp, fil taraw il-numru ta' applikanti għal protezzjoni internazzjonali li ġew eh, qed kull ma jmur jiżdiedu b'mod kostanti mill-2008 sa' Ottubru diġa għandna diġana madwar 183 diġana mal 895.000 biex taraw eh, kemm daċi xi fisser f'termini dan ifisser li kważi 14-17% tal-atturi kollha eh, tal-applikanti kollha ġejjin mill-Balkani tal-Punent, sewwa? Jekk inħassu l-pajjiżi prinċipali qegħdin tarawhom fl-iskrin nies li qed ifittxu l-azil fl-Unjoni Ewropea naraw fil-xar Ottubru il-Balkani tal-Punent kienu fir-raba post. Imma jekk tħares lejn l-2015 minn jannar Ottubru tara nies li ġejjin mill-Balkani tal-Punent fit-tieni post, jiġifieri wara s-Sirjani għandek nies li ġejjin mill-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent l-iktar eh, pajis destinatarju għal dawin nies huma l-Ġermanja kif tistgħu taraw u għandek flus għal-juma albanizi u nies mill-Kosovo. Jekk taraw ir-rati ta' rikonoxximent, ir-rata hija baxxa ħafna kważi ta' 2% tal-Balkani, għaċ-ċittadini tal-Balkani tal-Punent u kollha għandhom rata ta' rikonoxximent ta' inqas minn 5%. Kif ukoll il nies mill-Kosovo Mela. Għaliex il-pajjiż tal-Balkani tal-Punent għandhom jiġi konsiderata b'mod differenti bħala pajjiż sigur. Minħabba daqs l-ewwel, il-fluss huwa kbir ħafna, e, applikazzjoni ripetuti jekk taraw in-numru tagħhom li qegħdin l-ogħla fl-Unjoni Ewropea u ratta tal-rikonoxximent kif diġà qed hija baxxa ħafna aħna bħala EASO organizzajna diversi workshops fuq is-sitwazzjoni tal-Balkani tal-Punent aħna minna par għamilna comparative analysis biex naraw il-push and pull factors din tistgħu suwa fuq il-website u jekk tara l-push pull factors b'mod ġenerali m'hemmx iżjed persekuzzjoni, m'hemmx periklu kbir u problemi fil-sistemi ta' edukazzjoni ta' saħħa illi jimbuttaw li nislej l-Europa għandek ċerti punti ta' tħassib per via violenza kollha LGBTs dik nirrikonoxxuha aħna il-fatt jiġifieri nirrikonoxxuh u għandek fatturi ekonomiċi mill-istudji tagħna kif kol fatturi li huma marbuta ma' sistema tal-azil u l-allowances li huma marbuta ma' dik is-sistema, allura għandek pull factor hemmhekk. Hemm ukoll il-fatt li għandek kura medika u pakketti ta' ritorni li huma li jiġdu n-nies lejn il-pajjiż. U għandek il-prossimità, il-viċinanza eh, ġeografika wkoll lejn l-Ewropa li trid tikkonsidra. Mela, ħaniprofa nagħlaq għaxetni nafas minħabba l-ħin. Stati membri ħadu diversi miżuri biex jikontrollaw il-flussi, provaw naqsu il-izminiet ta' proċessi, naqsu il-benefiċċji marbuta ma' sistema tal-azil u anka ħadu mezzi oħra fuq il-time iż-żmien huwa kontra tiegħi mela President, grazzi ħafna. Is-Sur Silvestri jogħġbok mill-Aġenzija tal-Settur tal-, mill-Aġenzija għad-drittijiet fundamentali nixtieq nagħmel il-punt fuq id-drittijiet tal-bniedem hija kuntenta bl-inizjattiva illi jiffokaw fuq risorsi fuq applikazzjoniet li jkunu diġa ġew aċċettati imma irridu nagħmlu dan il-mod li jaqbel mal-ċarter tal-drittijiet fundamentali u fil-ħames minuti nixtieq sempliċement nisħa jew naqsam magħkom ċerti ħsibijiet li jistgħu jiffaċilitaw ix-xogħol tagħkom eh, fil-assessjar tal-problema dwar id-drittijiet tal-bniedem. Jekk aħna eh, għandna l-preżentazzjoni wkoll eh, hemm għat ta' punti li għanna nħarsu lejo meta neżaminaw jekk id-drittijiet fundamentali xinu l-impatt tagħhom u l-identifikaw l-ewwel ħaġa d-drittijiet fundamentali jiġu affettwati naraw in-natura u l-kontenut ta' tali drittijiet u jekk il-ħtiġijiet tal-artiklu 42 ta' ċarter u mhix rispettati jew le. Ta' attenzjoni partikolari u għalli tħarsu lej testa proporzjonalità u jekk aħna nimxu għal slide jmiss inħarsu lej tlet passi ta' testa proporzjonalità li jfisser jekk il-miżura u għatajja biex naslu għallan u xmeħtieċ u wux proporzjonat. Id-drittijiet affettwati mid-drittijiet affettwati. E, fundamentali jistgħu jiġu gruppati fit-tnej f'żewġ kategoriji kbar, għandek dritti fuq in għandek dritti ta' soluti u proibizzjoni ta' proibizzjoni ta' espulsjoni u fuq in-naħa l għandek drittijiet li jistgħu jiġu delegati minnhom, derogati minnhom, għandek da skont l-artiklu 21 ta' charter imma għatta drittijiet oħra, nixtieq insemmi bis tnej, wieħed id-dritt tal-libertà u dritt tat-tifel jew tifla għandi slajt fuq drittijiet assoluti, għanna l-prinċipju ta' rifulma u espansjoni per se aderenza għal prinċipju ta' non refulma hemm il-possibilità li tiġi lura meta jkollok problema ta' sigurtà fl-ewwel pajjiż jew il-pajjiż li jiġi konsidrat bħala sigur u t-tieni il-proċedura trid tkun riżultat ta' assessment ġust u dan jitlob l-ħtieġa li tiġi mismuħ. Punt wieħed fuq l-espulsjoni kollettiva li dan japplika wkoll fuq il-frontiera kif ukoll fuq l-ibħra miftuħa. Jekk titmur fuq drittijiet oħra, l-ewwel il-prinċipal il-prinċipu prinċipali li għandu xesama tal-proposta huwa nuqqas ta' diskriminazzjoni. Dawa u dan għandek zewġ zewġ punti. Għandek diskriminazzjoni tkun diretta u din oħra li nridu niflettu fuqa e, diskriminazzjoni indiretta li l-pajis insik il-pajis ta' oriġni jista' jkollu periklu fuq il-minoranza la volja jkun meqjus bħala siguri u dan għandu xaqsam ukoll mal-Balkani tal-Ponent. Issa waċar li l-miżura maħsuba hija biex hija dak li jkun meħtieġ huwa neċessarju għal inħarsu biex neżaminaw jekk restrizzjonijiet għall-interferenza mal-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni u kunx defizi jew le, ikunx rispettati jew le, il-miżura jekk tkunx tajba ħati promuovi proċeduri komuni li huwa wieħed mill-għanijiet tat-trattati kif ukoll il-fatt li jekk pajjiż sigur jibqax fil-lista u din il-mistoqsija prinċipali jekk tagħmilx l-affarijiet l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali tagħmilix iktar ħafifa u ma ta' fuq il-ħtieġa neċessità ikun hemm bżonn jekk ikun hemm miżuri oħra biex naslu għall-istessan, naraw qatt ta' applikazzjonijiet ripetuti u li jistaw jaslu għall-istess riżultat. Umbat fuq il-proportionality test innifsu u importanti li nuru illi għal kull wieħed mill-pajjiżi li fuq il-lista b'mod individwali li rata ta' rikonoxximent tkun baxxa bżer biex biex eh, turi u koll biex l-istess ħin x'miżuri għedin jittieħdu biex innaqsu il riskju għal dawk il-kategoriji partikolari li għedin friskju f'dawn l-istati, speċjalment għal-GPT, nis eh, l gpti jew ikunem eh, ikunu f'minoranzi nixtieq insemmi wkoll fi slides li jmiss li l-inklużjoni tagħhom ta' l-inklużjoni ta' applikanti jew proċess ta' applikanti għal pajjiż sigur ir-regoli jippermettu eċċezzjoni għal għal principle of suspensive effect u jkun importanti li naraw fid-dawl tal-kazistika tal-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal ma' artiklu 3 naraw aġġustamenti li jridu jisiru fuq il- fuq id-direttiva tal-proċeduri tal-azil u għal eh, rimedju effettiv u da kollu kif sentenzjat mill-qorti ta' Strasburgu. Umbat fl-aħħar nixtieq insemmi żewġ ġittijiet oħra li huma effettwati u li jew li jistgħu jiġu eh, effettwati għandek il-libertà u t-tieni d-drittijiet tat-tifel jew tifla regoli speċifiċi għall-applikanti li jitriġu proċessati permezz tal-pajis ta' pajiz ġejmi pajizi ta' oriġini konsidrata sikura u permezz tal ħolqin tal isti ġodda l-impatt fuq it-tfal fuq in-naħa l-oħra fuq in-naħa l-waħda speċjalment tfal mhux akkumpanjati u regoli jirregolaw il-frontieri tkun ikunu tipi li jħtieġu ċerti aġġustamenti biex nalaq qed jgħid il-kelliem suġġerimenti possibbli bħala l-Aġenzija tagħna importanti li l-impatt tal-proposta dwar drittijiet fundamentali hija li tkun b'mod komprensiv u dettaljata u di trid tkun trasparenti u viżibbli biex bekk tkun aċċessibbli għal ħadd fil-futur u t-tielet li għandu jkun hemm ġustifikazzjoni individwali għal kull wieħed mill-pajjiżi terzi u nsibu mezzi kif li kollhom effetti diretti dwar kif x'effetti jista' jkollhom fuq ċerti minoranzi etniċi jew sezzjonali f'pajjiżi li jkunu konsidrati siguri, jikkonsidraw kemm xi miżuri li jistgħu b'xi mod innaqsu ir-riskju ta' diskriminazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Silvestri għal dik il-prezentazzjoni, grazzi wkoll is-sur Kembri tal-li kontu tkellimtu fil-qasir. Aħna l-koll rridu niġru kollegi, letteralment baqalna erba' minuti. Nixtieq nirringrazzja lill interpreti eh, fuq xi reazzjonijiet xi reazzjonijiet ta' malajr, ħandumu ftit iktar mill-ħin u nirringrazzja l-interpreti. Nibdew mis-surdati. Mis jekk ma tix titkellem, jekk ma tidux titkellmu, itkellmu f'minuta kjoġobkom jekk hu possibbli. Is-surdati, sur Dupre, Sinjur Andersen, kjoġbok, ibda. President. Grazie, Sor President, l-għawenet, eh, ċertament li wara dram ta' Parigi eh, it-tedita terrorista, eh, Nasab jena mandiex, mandiex bedna mill-isforzi tagħna u ma rridux inħaltu waqqas dan mal-kriżi migratorja, rridu naraw kif nistgħu ntaffu eh, din eh, din it-tedida imma fil-waqt eh, li neliminaw kull kull tip ta' taħwit ta' l-elementi dak li qal isur Junker li ikona proposta għal dawn il-lista ta' pajjiżi Suri ċertament hija xi ħaġa tajba Imbagħad irridu eh, naraw eh, li konna ma' kriterji komuni eh, nafu li hemm pajjiżi li għanna punta interrogazzjoni dwarhom pal per eżempju Turkija għalhekk għanna bżonn ta' l-EASO biex jilabu rwol essenzjali għatwaqif ta' din l-lista ta' pajjiżi ziguri aħna qed nistennew ukoll it-tempistika provizorja tal-ħidma tagħkom. Grazzi Sur Dupre, Gerald. Grazzi, grazzi, eh, Iva. Nasab eh, jena hemm tleta problemi eh, wara dak li smajt l-ewwel net biex wieħed jidħol fil-lista u biex wieħed joħroġ fil-lista mhix xejn. Mbagħad ma nafx ħajkonna diversi sistemi nazzjonali u kellha ħajkonna lista waħda. Imbagħad It-tini punt, ġala darba pajis ikun meqjus skur u dan jista' jgħin biex tiġi aċċelerata l-proċedura. Imma mbagħad aħna qed ngħidu eh, illi din l-aċċelerazzjoni tista' tinkludi numru ta' emendi għal mekkaniżmu attwali eh, partikolarment rigward li periodu ta' proċessar naħseb li nista' naqaf hawnhekk aħna għanna attenzjoni partikolari għal mistoqsijiet li tres u brabta madrittijiet fundamentali dak kollox, grazzi. For the GUE group is Mrs. Anderson. Is-Sinjur Anderson, Martina Kjoġbok, fisem il-GUE. Grazzi ħafna, għan niprofa nitkellem fil-qosor, jina mħazba fuq il-verifika, il-metodi ta' verifika li qed jintużaw, speċjalment xuħut mill-kommenti li diġa issemmew fuq it-Turkija meta tħares lejn xintuża biex niddefinixxu jekk pajjiż huwiex fil-lista ta' pajjiżi siguri jew le u jekk hemm li ma jkollokx violenza u m'hemmx konflitti ma nisimgħu li, li ftit xuri ilu qalet li t-Turkija hemm ċerti problemi. Allura kif pajjiż bħal dan jista' jiġi preżentat lilna bħala MPs bħala pajjiż sigur meta naraw ċerti kummenti li għamelu stess u dak li ġara f'daw ix-xhur. Grazzi u grazzi għal darbohra matina tal-li fil-qosor. Issa flok Jean Lambert li huwa xedow hawnhekk hija s-Sinjura Valero għal-ħodor. Grazzi ħafna. Grazzi, aħna naħsbu illi fl-aħħar ta' ġurnata ma nistax nitkellmu fuq pajjiżi li huma eh, verament siguri bħat Turkija li diġà tkellimna fuq qabel jew jew is-Sirja. Għandek ħafna torok li jiġu eh, accettati minħabba bħala eh, eh, stat ta' azil. Allura importanti li aħna ma nużawx ċerti miżuri politiċi ma naraw is-sitwazzjoni fil-pajjiż kif tkun għax biex ikunnem tkun ma tkunx per, ma tkunx valutazzjoni motivata, motivata mill-politika mbagħad is-solidarjetà pajjiżi siguri u nazzjonali x'tip ta' ġerarkija b'interpretazzjoni analoga imma qed nitkellmu fuq pajjiżi illi gawdu minn ċerti valutazzjoni aħjar jewar li tiddependi wkoll mir-reġjun ta' dak il-pajjiż li titkun sigura jew titkun sigura wkoll. Dan huma diġà eh, punti importanti. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sur President. Suġġett li għanna l-lum huwa wieħed importanti li rġet nitkellmu dwar il-favorizzar l-lin mill-Unjoni Ewropea lil dawk kollha illi huma f'sitwazzjoni regolari sa għandna sistema ineffiċenti li li xanna nqas minn 40% li huma mibawta l-ura li jammontaw għal 300.000 persuna fis-sena. Issa, fl-ewwel verżjoni eh, kien hemm eh, biss seba' pajjiżi eh, ta' oriġini żgur hemm il-pajjiżi bħal Turkija u dawk tal-Balkani tal-Punent ma nafx jena kif dawn din inklużi fil-pajjiżi żguri Issa, jekk wieħed ħares lejn il-listi eh, differenti, eh, per eżempju għandna 16 għal Franza u 26 ta' Renju Unit fost il-lista Franċiża hemm pajjiżi żguri, per eżempju l-Indja u s-Senegal li eh, ċertament jistgħu jiżdiedu ma' lista allura għalfejn aħna ħam nibqgħu ma' numru seba' irridu nirriflettu iktar. L-aħħar problema hija dik ta' il-koesistenza ta' lista futura ma' listi nazzjonali. Nafu li diġa hemm 12 lista nazzjonali u nittama li jiena rispettaw is-sovrinta ta' l-istati membri u allura jkun hemm koesistenza bejn din is-sistema komuni u l-listi nazzjonali. Grazie. Sili l-interpreti u l-axħar kellima Thank you, Chair. Very... Grazzi, Chair, fil-qosol ħafna smajna ħafna dwar il-kriterji biex insibu definizjoni jekk pajisu wix siguri jew ta' oriġini, jiġifieri sigura ċittadini tiegħu stess u importanti li kunu nafu, ma meta nħarsu lejn il-listi kollha li jeżistu, il-nazzjonijiet kollha li jeżistu li flimkien ma dawk il-kriterji ovvjament hemm ċerti deċiżjoni politika wara ir-raġuni jekk ikonniex lista jew le, jew kek ikonniex ċerti pajjiżi fil-lista jew le, li skont ċerti deċiżjonijiet politika jkun naraw il-lista li għandna bħalissa kif ħarġet mill-Kummissjoni hija li hemm ċertu sfond politiku u kif xi għati ieħor diġà qale hemm żewġ pajjiżi fejn hemm ħafna refuġjati ġejjin minna, nittama li dimmi mhix ir-raġuni għaliex dawk il-pajjiżi mhumiex qegħdin fil-lista u l man poġġux diversi pajjiżi f'kaxxa waħda u ngħidu dawn huma l-istess. Iva, nitkellmu wkoll fuq il-Balkani tal-Punent. qisu e, il-pajjiżi kollha għandhom l-istess kondizzjonijiet hemmhekk Allura aħna rridu nkunu kawti ħafna dwar x'qed niddeċidu fuq hemmhekk u nixtieq ngħid sentenza waħda lil Surjanka. U qal illi dawn il-pajjiżi b'mod ċar bla jibda dubju huma pajjiżi siguri ta' oriġini għaliex huma kandidati għad-dħul fl-Unjoni Ewropea. Sor, skużawni, huma kandidati ma jfissirx illi kollha jirrispettaw il-kriterji ta' Copenhagen. Jekk Dan u l-argument tas-Sur Juncker daw jistaw jisiru membri tal-Unjoni Ewropea għada skont Juncker, allura għodu attenti xtajdu, dan huma kandidati għax ma jirrispettawx il-kriterji ta' Kopenhagen u rridu nkunu kawti ħafna bil-pajizi kollha tal-lista biex konna deċiżjoni u bil-ħaq biex konna deċiżjoni ta' malajr dwar jekk ikonniex xi ħadd pajjiżi jew le. Diġà tista' ssir din mingħajr lista ta' pajjiżi siguri ta' oriġini. Jekk għandek biżejjed teknika, jekk għandek biżejjed personal biex jiddeċidu fuq l-applikazzjoni tal-azil u ssipi li li m'hemmx raġuni għall-azil sa mill-lum tista' tagħmel dam bil-lista u bla lista, allura trid tivverifika sew dwar min qiegħed fil-lista jew le. Issa Silvi Gijom, kjoġbok, għal Iva fil-qasir, eh, Illa li naħseb li eh, hemm xejriet ġenerali eh, li diġa semmew u fuq eh, il-kriterji ta' kif nistgħu jista' jkun dawn iż-żewġ listi forsi jista' jkollna wkoll ekspertiż oħra illi fl-aħħar mill-aħħar ma naħsibx illi huma xi ħaġa kontra ma xi ħaġa illi ħajjibqgħu illi ħażid ma dak li għandna. Grazzi ħafna tal-li fil-qasir, grazzi tar-rapporter tal-li tal-li assartu eh, u kemm jista' jkun ippruvaw nagħtu importanza għal dan il-punt id-darba li jmiss. Iva, laqa li jmiss hija nhar 7 ta' Deċembru u mbagħad l-10 ta' Deċembru, grazzi. He